Right, could everybody take their seats? We've given you a... a... <coughs> mela, intajtkom da xejn ħin zejiet biex uh, nerġaw nibdew. Allora l-ewwel net sena tajba l kulħadd. Jekk ma għattilkomx diġà sena tajba personalment. U l-ewwel punt fuq l-aġenda hija l-adozzjoni tal-aġenda. Hemm xi ħadd li qed joġezzjona le. Mela din hija adottata issa għandna approvazzjoni tal-minutes fil- eh, tal-għad kolla eh, tal-2010 u ta' tapprovaw il-minuti kolla li ġaġaw mqasma, grazzi ħafna u issa nistaw naddu mela għas-sustanza tal-smiħ fuq il-finanzjamenti innovativi fuq livell globali. U se jkollna speech keynote tal mill-Kummissarju Xemeta, u mbagħad se jkollna diskussjoni konġunta u mbagħad ngħaddu għal panel tal-esperti u diskussjoni oħra konġunta. <clears throat> Peress li diġà edin tart, mela mux tanaħ liktar zmin u naddi direttament il-mikrofonu il mikrofonu li l kummissarju Xemeta. Aħna nirigrazzjaw ħafna tal-li reġaġi fostna. Komissarju, grazzi President. Jina nishti u koll najti sena tajba. Mela, membri onorevoli nishtiq nirigrazzja l-Komitat u l-Podimata u il-persona l-oħra li eh, stidnuni, is-sena li għaddit wara riċerka ġenerali, l kummissjoni għamlet dibattitu fuq l-użu tal- istrumenti għal konsolidazzjoni fiskali, efficienza tal-tassu u l-ġida kontra il-tibdil klimatiku. Kien hemm dokument ta' ħidma li ġi publikat fl-2010 biex inkonu nistgħu nfasslu l-xol ta' dawn il-kwistjonijiet. Din l-analiżi turi illi xi minn dawn l-istrumenti jistaw e, e, tejbu tħul u jgħatu iktar stabilita propju billi jgħatu prezz fil-settur <clears throat> finanzjarju anki l-emissjonijiet tal-karbonju. Nishtar nitkellem il-lum fuq tlet kwistjonijiet li ġom għajma waqt id-dibattitu. E, fuq it-tassazzjoni ċentrali, it-tassazzjoni tal-karbonju u l-eurobonds. Għanibda bil-tassazzjoni finanzjarja. Mela, lan tal-Komissjoni fuq dan huma kif se ngħid. L-ewwel li nizguraw illi settur finanzjar jista' jagħti kontribuzzjoni tiegħu għal finanzi. Tieni biex inkunu nistgħu komplementaw il-regolamentazzjoni finanzjarju biex neregolaw il-nimġiba minar ma nimminaw il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea. U tieni biex nevitaw li kunem patchwork ta' taxxi differenti minnaħa tal-stati membri li eh, huma e, xkela l-suq e, eh, waħdini. Wara l-analiżi, il-Kummissjoni ħarġet approċċ fuq żewġ setturi fuq is-settur finanzjarju fil-komunikazzjoni li għamlet fl-2010 f'Ottubru. L-taxxa tal-attività finanzjarja hija eh, promettenti għall-Unjoni Ewropea għax tista' tiżgura illi settur finanzjarju jista jiġenera il-finanzi, it-ħul li għanna bżon. Fl-istessin jista jistabilita s-swiq finanzjari billi jittaxra l-profitti u jgħati bonuses. Ehm, L-FIT hija rakkomandata anki mill-IMF u anki mill-maġoranza tal-akademiċi bħala l-lodda l-iktar promettenti It-tul tal-FITs tiddependi minn kif tiġi mfasla u kif tinteraġixxi ma' regolament fis settur finanzjarju. Anki jekk l-istimi ta' tħul għandhom jiġu integrati b'kautela, fil-forma l-iktar estensiva u għandhom jiġu applikati f'rata tal-5% għandha tawassal għal 25 biljun eh, euro. L-analiżi tagħna turi u koll illi il-pis fuq il-konsumatur se tkun ħafna inqas mill-FIT u l-inċidenza legali ta' taxxa se ta' fuq il-settur finanzjarju. Fuq ir-riskju għal kompetittività eh, tal-istituzzjonijiet finanzjari, il-Komissjoni għandha tanalizza l-potenzjal biex tiżgura illi l-benefiċċji ta' kwalunkwe taxxa li nistgħu nintroduċu tnaqqas il l-spejjes. il rizultati juri il-riskju ta' nuqqas ta' kompetittav se jkun inqas bl-FAT mill-li b-FTT għax l-attivitajiet tal kum aktar diffiċli biex jiġu rilokati minn dawk finanzjari. Fuq livell globali, kommissjoni ta' poġġa li kunem iktar restorazzjoni u zviluppi tal-taxxa fuq transazzjoni finanzjari. Aħna se naħdmu mal-presidenza franċiza tal-2020 biex nilħu ftejim mal-imsiħba iktar importanti. Ġitim resqa il-kwistjoni fil-deċembru u eh, mal mal-ministri amerikani kemm iktar interess biex naraw e kemmx eh, interess fi għad il-ħaġa. Meta wieħed is il-potenzjal ta' dħul jidher illi din hija soluzzjoni ta' finanzjament fuq livell globali tajba. Jekk tiġi applikata globalment fuq tassa ta' fuq rata ta' 0.1 fil-mija, e, se twassal għal 60 biljun euro. E, stimi ta' anki l-10 darbit din il-somma, jekk ninkludu anki derivati, il-Komissjoni però eh, taħseb illi din hija ħaġa da xejn ċerta. Sar 2011 il-servizzi tal-Kummissjoni ħat tagħmel evalwazzjoni u tistudja l-impatt fuq l-istruzzjoni finanzjari ta' dawn il-possibilitajiet. Fej wasalna l-lum f'dan l-evalwazzjoni tal-impatt. Is-servizzi tiegħi bdew studji fuq it-tassazzjoni korrenti fis-settur finanzjari u revizjoni anki ta' tassa empirika. Dawn ir-riżultati għandhom iwaslu għal bażi għall-evalwazzjoni ta' reazzjonijiet tas-su Eh, fuq it-tassazzjoni fuq ir-riskju ta' rilokazzjoni. Eh, għanna meta wieħed jaħdem ma' istituzzjoni differenti eh, bħal bħal anki istituzzjonijiet akademiċi u istituzzjonijiet u dawn studi li da diġabdew ehm, Xogħol fuq modelli potenzjali biex kun nistaw nevalwaw l-influenz tal- l-influenza tal-aċċess għal finanzi għal tkabbir tal-kapital u tal-ekonomija eh, bdew u biex inkunu nistgħu nistudjaw l-effetti ta' dan il-servizz tal-Kummissjoni bdew jaħdmu flimkien. Eh, l-evalwazzjoni ħadd ikkonsidra iż-żewġ għażliet tal-FTT u FIT fuq l-Unjoni Ewropea u anki r riski ta' relokazzjoni. L-istess ħaġa għandna ngħidu fl-FIT se niżaminaw ukoll il-xenarju baseline li huwa importanti ħafna f'dan il-każ speċifiku peress li s-settur finanzjarju huwa eh, vittma biex ngħidu hekk ta' <clears throat> ta' ħafna eh, spekulaturi. Dan ix-xogħol se jwassal għal biex nieħdu inizjattivi eh, tajbin fuq it-tassazzjoni tal-settur finanzjarju. Issa nixtieq inkompli fuq il-kwestjoni eh, l-iktar eh, importanti li ġiet eh, inkluża fir rapport ta' Sinjora Bodimata, il-taxxa fuq il-karbonju. Jina nilqa eh, li jkun hemm reviżjoni tal-karbonju tal li l-emissjonijiet tal-CO2 jisiru bażi ta' stazzjoni. Il-reviżjoni ta', ta, ta direttiva tal-tassazzjoni fuq il-karbonju għanda zewċaniet, l net li konna għafas għal tassazzjoni ta' CO2 barra mill-sistema tal-ETS u fl-istess ħin inkunu nistaw nazjonalizzaw it-taxxi eżistenti fuq l-enerġija biex nevitaw eh, tfixkil bejn tipi differenti ta' ejjun ta' enerġija. Kif intkom tafu l-Kommissjoni bħalissa qed tirfina dan l-evalwazzjoni ta' impatt kif ukoll anki riviżjoni għal direttiva revizjonata. Jiena se nippreżenta proposta biex ikun hemm bażi qawwija għal diskussjoni bejn l-Istati membri fuq din il-kwistjoni importanti. Jiena nara opportunità ekonomika fil-revizjoni eh, tal-tassa tal tal-karbonju. Eh, Dina tista' tejn u tħeġġeġ e, e, e, istruzzjonijiet biex jagħmlu iktar riċerka. E, din ir-reviżjoni jistgħu inkoraġiċu l-istati membri li jagħmlu revizjoni ta' din it-taxxa b'mod kostruttiv. Li tħul minn din it-taxxa tal-ambjent tista' anki tejn e, fil-suq tal-xogħol. E, Jina nifhem illi fil-ekonomija fil-komitat tal- Ekon, intkom ġat kellimtu fuq il-dawn il-kwistjonijiet. Ir-relokazzjoni, il dawn il kwistjonijiet il relokazzjoni il għal eh, mm, kumpanijiet jess huma uh, uh, ir-riski fl-2010 il-Komissjoni prezentat komunikazzjoni biex tajt li dawn il li huma suffiċenti fi situazzjoni attuali. Aħna, però se nkomplu xorta in namlu monitoraġġ tal-carbon leakage u neżaminaw l-impatt fl-ITS tal-ju. E signora Podimata f rapport taħħaw kol tagħmel referenza l-idea biex nintroduċu carbon added tax biex nilħu trattament ugwali ta' eh, importazzjonijiet u produzzjoni nazjonali. Eh, Il-Komissjoni għadha ma studjaċ din l-alternativa mħabba eh, l-ispejjeż amministrativi għal negozji imħabba eh, il-sistema dettaljata ta' riportaċ Barra minnek tħossu kol illi huwa zvantaġġ illi eh, din it-taxxa tkun fuq il-konsumaturi privati. Eh, <clears throat> u set off il-pwis fuq il-katina tal-konsum. Eh, Signora President, eh, u membri tal-Parlament, nishti nala bxie komment fuq l-Eurobonds Mux għed nitkellem fuq l-Eurobonds il-President Barroso tkellem fuqom dal-axħar, il-revizjoni eh, tal-budget tal-Unjoni Ewropea kella sezzjoni fuq l-Eurobonds li huma maħruġa minn entitajiet privati għal finanzjamenti. Dawn il-finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea jistaw jiġi użati biex eh, ikun hemm finanzjamenti ta' proġett ta' proġetti u l-istruzzjonijiet finanzjari u ta' investituri privati. Eh, Jena nishtiq namel referenza għal Eurobonds bħala odda ta' dejn publiku. Eh, l-idea tfakarna eh, fi kwestjoniet addizjonali, pero l ħina għadu matur biex niddiskutu fuq dawn l eurobonds bonds Sissa l-Unjoni Ewropea ehm, waqfet l-istabilità, eh, l-istrument ta' stabilità għal biex isellef l-istati membri tal-Unjoni Ewropea fi proġett konġunt ma' IMF. Eh, ehm, dawn għandhom jimxu fuq struttura bħalissa għaddej u hemm bżonn li jkun hemm ehm, bidla limitata fi trattat Jena, nittam, jena zgur eh, li e, diskussjoni se jkonna l-lum se jkonna e, eh, kontribuzzjoni importanti għal finanzjamenti innovativi globali. U l-esperti tijaj se jkunu kontenti biex jkunu jistaw ikomplu dibattitu mal-membri tal eh, tanan il-panel. Jena nħares u din biex ikunem skambju produttiv ta' opinjonijiet. Grazzi, komissarju. U peress li inti tkellim fil-qosor ħafna, irnexxilna nirkupraw xiftit ftit mill-ħin li mill-ħin ta' li konna l lura bih. Signora Podimata, grazzi. Komissarju, President, nishti. Nawgura li kulħadd sena ġdida kontenta u mm, mimlija rizultati. Sa' t-kellem bil-Griki ti permettili, President. Jena nishte. Jena naħseb li l-ewwel net nixtieq li l-kommenta fl-ewwel fuq il taxxa li hija proposta. U nadja l punti l-oħrajn. Nadja l-ewwel net ta' taxxa fuq il- taxxa transazzjonijiet finanzjarji ma naħseb li naqbel perfettament ukoll u naħseb li l-kollegi l-oħra wkoll jaqblu ma l-anijiet li inti semmejt inti illi tixtieq illi jkun hemm miżuri simili li jkunu applikati minn tliet oqsma l-ewwel l-qasam finanzjarju irrid ukoll jara li jagħmel kontribut effiċenti u tajjeb u fit-tieni qasam ġifiri l-taxxazzjoni fuq il-qasam finanzjarju għandu wkoll jorbot flimkien il-miżuri l ġadda li kienu implementati u għajna u għek jina fil-fatt konna stabilixxina jina u kollegi li dan dividend stokki għandhom jinżammu f'dak li għandu x'jaqsam it-tassazzjoni tal-qasam finanzjarju mingħajr maħna Eh, nippruvaw eh, nipperikolaw il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea u jiena naħseb li manna nintroduċu l-ebda xkel ġdid għas fissu intern. U jiena nixtieq insaqsi mistoqsija fuq it-tieni kriterju, ġifieri it-tassazzjoni tal-qassam finanzjarju bħala strument komplementari ħalli bekk ikollna regolamentazzjoni aħjar fil-qasam ta' kontroll. Jiena naħseb li Eh, nixtieq nkun naf eżattament kif aħna qegħdin nipprevedu u kif qegħdin nippjanaw illi din prestazzjoni tal-qasam finanzjarju kif ħatkun kontrollata min-naħa tal-Kummissjoni mbagħad. Ġifieri l-istituzzjoni finanzjarja tal-Ewropa ħadd ikkontrolla dan, però l-Kummissjoni għadha ma qalitx biċ-ċar ħabret li ħajkun hemm rapport li ħajkun ippubblikat f'Marzu, però eh, jiena wkoll nista' noqgħod fuq l-opinjoni u l-istqarrija tiegħek, jiġifieri li intom ħaspruvaw ukoll timponu taxxa fuq il-profit ta' transazzjoni finanzjarji. U aħna rridu naraw li din tmur jitfit mal-kontroll tal-qasam finanzjarju fuq livell dinji u dan huwa lan aħari tagħna l-koll u l-mistoqsija tagħna hija kif aħna nistgħu nipproċedu b'mod iktar effiċenti fl-Unjoni Ewropea, kif nistgħu aħna jkollna ir-rwol iktar importanti anke fuq livell dinji anke fil-qasam tal-G20 u ħallibek aħna nilħu l-anijiet tagħna u għandi din mistoqsija ġifiri fuq dawn il dividend stokki u rwol illi l-Unjoni Ewropea għandha bħala kontroll dak li għandu x'jaqsam il-tassazzjoni tal-qasam finanzjarju. U eh, aħna kellna l-opinjoni wkoll li l-Kummissjoni Ewropea issa għandha tagħtal għall-opinjoni u tgħidilna x'nija l-alternattiva xie l-ħjar l-alternativa f'dan il-qasam, minnajr ma naċessarjament ikonna bżon eh, il-rapport. Il-rapport nistaw nirċivu iktar tard, pero għan bżon li konna l-opinjoni tal-Kommissjoni. Aħna u koll favur illi nerġaw naħdmu iktar u nanalizzaw mill-ġdid u nagħmlu revizjoni tal-regolamentajn li għandna bħalissa f'dan il-qasam u sabiex ma nitkellimx fit-tul. U fit-tul jiena naħseb illi anka f'dak li għandu x'jaqsam il-bonds tal-Eurobonds jiena naħseb li dawn huma strumenti importanti ħafna li jistgħu jappoġġjaw proġetti importanti ħafna, proġetti ta' infrastruttura u jiena naħseb illi dawn il-Eurobonds nubu kunu strumenti sabiex aħna naraw li dawn jintużaw għal ġid tal-pubbliku in ġenerali, jiena naħseb illi dan huwa waqt importanti ħafna sabiex ikollna din id-diskussjoni, però jiena naħseb illi din hija diskussjoni meħtieġa ħafna bħalissa. Jiena nista' ngħid illi din mhijiex biss l-opinjoni tiegħi iżda hija l-opinjoni ta' ħafna nies illi ppubblikaw l-opinjoni tagħhom dwar dan il-qasam is-Sur Jürgen, kif ukoll is-Sur Juncker u s-Sur Tremonti wkoll. koll ippubblikaw l-istqarrijiet tagħhom anke fil-gazzetti Financial Times u gazzetti oħrajn u kollok kemm huma tal-istess opinjoni li issa wasal il-waqt li aħna nitkellmu dwar dan il-punt, però inti qed li mhux il-waqt xira sabiex niddiskutu dan il- punt, pero jina naħseb illi issa li nsabu din il-kriżi finanzjarja tal-Unjoni Ewropea, aħna ma nistawx ninħibew ma nippruvaw noħorġu stqarrijiet ċari, u jiena naħseb ukoll li hija importanti li aħna nanalizzaw ukoll il-regolamenti kollha li huma fis bħalissa u nissuġġerixxi wkoll minnaħa fis-sem tal-ekon ħalli niddiskutu dan il-punt aħna suġġerejna dan ukoll qabel ehm, is-summit f'Diċembru ħalli bekk aħna Nitolbu li kummissjoni fil-fatt ħalli l-Kummissjoni tippreżentalna studju dettaljat f'dak li għandu x'jaqsam din l-alternattiva ġifieri l-Eurobonds bħala mezz ta' kif aħna nistgħu innaqsu id-dejn pubbliku. U bħala reazzjoni Ewropea bħala waħda mir reazzjonijiet Ewropej li aħna permezz tagħhom nistgħu nikkonvinċu l-iswieq u l-suq intern li aħna nistgħu fil-fatt nagħmlu din il-kriżi tal-ewro. Ngrazzjak. Thank you very much. Um, as uh... Grazzi. Għani ija rapporter huwa importanti li titkellem iktar fit-tul minn membri oħrajn u mbagħad ngħaddu għal kummissarju għar risposti. Sissa għandi tnejn minn nies biss fuq il-lista. Żommu jdejkom eh, eh, mollin sakemm nikteb sakemm nikbu l-ismijiet ta' dawk li se jitkellmu. Kummissarju. Grazzi tal-mistoqsija li għamiltilna. U jina u koll eh, niskambja l-auguri u nittama li din nistana tkun mimlija avvenimenti u ħafna xogħol u riżultati tajba fil-komitat ta'kom. Mela biex nirrispondi għal mistoqsija tiegħek, fuq l-FIT entkom tafu illi fil fil-komunikazzjoni illi produċejna kif aħna analizzajna dawn iż-żewġ taxxi kien hemm ukoll analiżi ta' alternativi differenti ta' tipi differenti ta' taxxi FTT Principalment kienet għazla jekk nużawx il-bazi wisa u l-bazi dejqa. Fu l-FIT kienem u kol tlet alternativi illi analizzajna. U skont kif se tiġi mibnija taxxa tal-attività finanzjarja, hemm il-possibilità u koll nistaw ġifiri nistudjaw il- il-kwistjoni ta' tini għan tal-ħidma tana. Għax jekk nużaw bħala bazi l-attivitajiet ta' sogru tal-istituzzjonijiet finanzjari u nfasluha b'tal mod it-taxxa biex eh, tkopri l-imġiba ta' sogru tal-istituzzjonijiet finanzjari, dana jista' jkoll jipermettilna li ninkludu anki t-tinjani li inti semmejt. Pero da' xejn kmini wis biex eh, nimpenjaw roħna b'mod speċifiku kif din it-taxxa tista' tiġi mfassla għax huwa veru illi għad trid isir essir evalwazzjoni ta' impatt u kif diġa semmejt fil-intervenzjoni tiegħi il-Komissjoni qed taħdem fu din l-evalwazzjoni. Fu il- pożizzjoni li semmejt fil intervenzjoni jiena studjajt la bosta rapport tijak bil-reqqa u u il pozizjoni ta' komija hija din il-Komissjoni fil-komunikazzjoni tagħha użat analiżi oħra li diġà kellna f'Ottubru tal-2010 u għabbażi ta' din id-data aħna sviluppajna l orientazzjoni tagħna politika, però dan ma tistax taqbes il-evalwazzjoni ta' impatt u kif diġa għadna, aħna sanalizzaw l-impatt ta' alternativi differenti fuq il- taxxa ta' transazzjoni finanzjarja fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma il-prerekwiziti. Dejjem għandu jkun hemm evalwazzjoni tal-impatt. Jiena nistenna sakemm il-ħin ikun fuqtu biex nkunu nistaw aħna nippubblikaw il-riżultati tal-evalwazzjoni ta' impatt li bħalissa huwa xogħol dej. U mbagħad fu l-Eurobonds u importanti illi namlu distinzjoni fuq il-project bonds u l-Komissjoni għanna diġa impenji ċari u aħna se uħorġu pozizjonijiet illi se jihdu fuq il-EU bonds dina miex mandati għaj dana tidħol taħt il mandata il-Komissarju e, eh, Oli Ren Anki hemmhekk eh, qed uh, li jkun hemm studju fuq dawn il-bonds u eh, dan jdependi anki mir risposta fuq il-kriżi ġenerali u se noħorġu bi proposti konkreti. Tajjeb, mela għanna er-, erba minuti u għanna disa kellima. Pero nistaw nihdu daqsxejn iktar mill-ħin, iktar tard. Nitta nistlobkom Eh, li tamlu mistoqsijiet f'minuta biss. Issa il-President qed issemmi l-ismijiet li tal-persuni li talbu jagħmlu mistoqsija. Mela, se nibdew Sven, Silvi, Udo u Boli qabel ma naddu għall-Kummissjoni. U nitlobkom eh, tirrispettaw il-ħin ta' minuta. Tajjeb, mela wara <laughs> il-vakanzi tal-miliet jiena kont qed nittama illi se jkun hemm daqsxejn iktar ta' kontenut fuq dan wara nuqqas ta' finanzjamenti li qed naraw anki fil-Alġerija u Tunisija fejn il-prezzijiet tal li qed jitilgħu. Uridu aħna nirrispettaw il-wedit tagħna, jiena nixtieq ngħid li dak li smajt fuq l-FTT m'iniex konvint li il-miliet kellu effett tajjeb fuq il-pożizzjoni tal-Kummissjoni maħna sen komplu l-impatt li għaddej bħalissa nħossu li importanti ħafna li mandux biss eh, jiddeċidi fuq kif wieħed għandu jintaxxa, imma anki fuq il-pis li se jkun hemm fuq il-komplement eh, tal-ekonomija. u meta wieħed iqis l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea kollha 25 biljun mhumiex ħafna. Meta tqis anki il-pis li se jkun hemm fuq l-ekonomija għal daqstant aħna nixtiequ li dan ikun inkluż. Minna l oħra nilqgħu xogħol ta'kom fuq is-CO2 u fuq it-tassazzjoni u fuq il-project bonds u fl-aħħar inħossu li kwistjoni tal-Eurobonds hija kwistjoni kritika u hemm bżonn dik niddiskutuha mal afas mal-smiħ li se jkollna ma' Oliren iktar tard. Beres. Fil-qosor ħafna grazzi kummissarju tal-liġejtu, grazzi anki ta' dak li għamilt eh, ħafna kuraġġ, ħafna eh, oqsma fiskali, però nishtu iktar kuraġġ minna ħatijak. Għalix il komissjoni hija l-unika istituzzjoni li għandha dritta inizjativa għal daqstan titkom tridu timxu pass dejjem iktar <coughs> dim il-Kunsill u jekk inti dejjem tħares lura li il-Kunsill, allora sen nibqgħu nduru Oh, ma l lewza Il-finanzjament tal-dejn għanna nżomu separati jena rapporter fuq il-pakket fuq il-good governance. Dina hija li rridu nidibattu fil-Parlament Ewropew, mux barra miex ah, ħaġa tajba li ħafna drabi naqraw fil-gazzetti li għadu direttament fuq eh, signora Merkel u jaslu għal pozizjoni deċizi. Aħna għal daqstant norbtu fuqek fuq il-Kommissjoni biex eh, tirrispetta il-proċedura. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju, jena naħseb illi għawek kintom t-provaw t-deċidu bejn it-taxxi tal- l attivitajiet ta' transazzjonijiet finanzjarji waħda fuq it-taxxa tal-attività finanzjari. Jiena ma nistax nifhem eżattament kif intom ħataslu din l-evalwazzjoni minħabba li f'dak li għandu x'jaqsam it-taxxa tal-attivitajiet finanzjari. inti stess tgħid li ħaġa importanti ħafna hija il-taxxazzjoni tal-sumom bil-kbar tal-istituzzjonijiet finanzjari. inti ħad tkun xi ħaġa tajba u f'dak li għandu x'jaqsam il-taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarji hekk aħna wkoll ħan nieħdu dawk il- nies li jagħmlu dan dak li huwa msejjaħ frequency trading u jiena nixtieq nkun naf għalfejn imbagħad l-istandard Ewropew għandu jkun intaxxat iktar. Dawk li jagħmlu negozjati privati, dawk li huma attivi wkoll mal-konsumaturi u li għedin joffru il-kreditu lil kulħadd ma nafx kif dan forsi ħajkun siwi illi aħna nintaxxaw transazzjonijiet ta' dawn il-kumpaniji, però jekk dan ħajwassal għal inqas stabilità fuq is-suq, jiena nixtieq illi tgħinni nifhem dan l-argument minħabba eh, ma nistax nifhem eżattament inti kif qed tipproponi li nippruvaw nsibu għadin l-alternattiva. Grazie. Grazie, President. Grazie anche l Commissario. Jena naħseb illi hemm bżonn naħsbu x'inhuma l-anijiet ta' din tassazzjoni ta' din is-sistema se tkun bazi ta' taxxa sostenibli. Per esempio, fil-każ tal-carbon tax aħna rridu li tonqos fi snin. Naturalment, għax inkella se nkun ħaġa stramba ħafna. U minna ħal oħra ma triċ ixekkel is-suq. U dawn it-test li tmus test, għandhom ikunu hekk biex naraw ikunu xeffiċenti, dawn ridu jsiru. E, bħala kummissarju l-iktar espert fit-taxxi li ma personalment inti tippreferixxi minn dawn il-taxxi differenti għax jek tajdilna xini għal-pozizjoni tijak, forsi tajna ftit f'dan il-dibattitu, jgħan nishtiq nkun naf, xti preferi inti, ekkix l-FIT, l-FTT, l-carbon tax, jek ekkux għandu kun kollox it-taxxi kollha. Ma naħsibx li jekk nżidu t-taxxi se nsolvu problemi tal-Ewropa, din hija l-pożizzjoni tiegħi, però nixtieq nkun naf anki kif taħsibha. Komissarju. Okay, so probably I will start with uh, with last uh, no, no. last question. Nibda bl ħar mistoqsija. L-ewwel net mm, nista' ngħid li tassazzjoni ta' settur finanzjarju u dik fuq il-karbonju huma taxxi differenti u edin jindirizzaw setturi differenti għandhom għanijiet differenti. It-tassazzjoni fuq il-karbonju dak li għanna f'moħna x'namlu nishtiqu nixtiequ li nis trut, nirristrutturaw l-acċiza fuq il-rizorsi tal-enerġija biex n-orientaw għalajn l-efficienza fl-enerġija biex inkronistaw anki nitrattaw l-iskil għal funzjonament uffiċali tal-suq intern. ċoħe dan huwa l-istrutturar ta' taxxa biex noħol inċentivi biex nkunu effiċenti lejn l-enerġija. U aħna kollha kemm aħna qegħdin ninkludu l-għanijiet tagħna fil-politika tal-enerġija, naturalment, jekk hemm il-possibilità li nużaw strumenti ta' suq biex intejbu l-enerġija eh, l-efficienza tal-enerġija, dan huwa mod tajjeb kif wieħed jimxi l qoddim U u malajr probabli għanna noħorġu bi proposti konkreti. Fu il transazzjoni finanzjarja. Hawnhekk personalment eh, il-kwistjoni hija ċara ħafna minnaħa tal-tassazzjoni. Aħna kollha nafu li settur finanzjarju u pratikament u eżenti mill-tassa taxxa tal-VAT. U waħda mill mizuri illi nixtiew niproponu huwa li jistgħu jikkompensaw minn dan il-vojt fit-tassazzjoni tal-VAT u għabbaġi ta' informazzjoni li għanna u li analizzajna sissa fuq livell Ewropew tkun soluzzjoni preferibli e li kunem hemm taxxa fuq l-attività finanzjarja. U dana għadneħ fil-komunikazzjoni tagħna. Imma qabel ma nagħmlu deċiżjoni aħarija tagħna u niproponu leġislazzjoni konkreta rridu nagħmlu evalwazzjonijiet profondi fuq il-proposti kollha anki fuq it-taxxa fuq it-transazzjoni finanzjarja fuq livell Ewropew u l-informazzjoni li għandna. mhux biss l-informazzjoni li għandna aħna anki Eh, l studio ħrajn eh, li inkludu anki studio Awstrijaku li probabli titkelmu fuq l-lum eh, li rridu nevitaw li kunnem relokazzjoni ta' dawni transazzjoniet U, dinja kwestjoni li rridu nistudjaw birreqqa, attentament u dinja ħidma diffiċli ħafna li s-servizzi tijaj bħalissa għedin Jamlu. U aħna nistennew ir-riżultati ta' din l analizi u se noħorġu bi proposti konkreti f'dan il-qasam. Mela fuq il-kwestjoni li ekkanix u dimju fuq wara, aħna fil-inizjativa tal-Unjoni Ewropea fuq dak li għandu xaqsam ma' kwestjoni ta' taxxa. Naraw illi E dokumenti principali tal-Kommissjoni jinkludu dejjem dispożizzjonijiet fuq miżuri ta' taxxi u fil-fatt qegħdin nimxu qudiem u malajr fil-kwistjoni ta' tassazzjoni, imma il-kwistjoni hija il-deċiżjoni fuq it-taxxa ma nistax wieħed joħodhom f'ġimgħa jew 15 għal għax dawn huma kwistjonijiet komplikati u komplessi u jirrigwardaw miljuni ta' persuni, rridu noqogħdu attenti ħafna fl-analiżi tagħna. Però fl-agenda li prezentajt tilkom anki fil-bidu tal-mandat tiegħi il-kwistjonijiet kollha li ġew proposti bħalissa qegħdin diġà naħdmu fuqhom u mixin il-qudiem Probabilment il presidenti fakkar l-Kummissarju fuq kif jaħdem kollu, kif kollu se jiġi koordinat, din kienet il-mistoqsija ta' Sur Bulman, għajt il-Kummissarju. Grazzi ħafna Iva, nista' nerġa' nsaqsilek il-mistoqsija. Aħna din nitkellmu fuq it-taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarju u t-taxxa tal-attivitajiet finanzjarji jina nixtieq illi inti xtaqt issemmi wkoll li aħna nasbu li aħna ħanpoġġu wkoll pis żejjed ukoll fil-pagi ta' dak li għandu x'aqsam l-istituzzjonijiet kbar ħafna u jiena naħseb li dak li għandu x'aqsam il-taxxa ta' transazzjoni finanzjarja ma tantx tagħmel daqshekk sens minħabba li aħna qegħdin nimponu Eh, pis fuq dawk li mhumiex qegħdin attivi fil-ħolqien tal valurista Iżda qegħdin nipponatoxa fuq dawk li qegħdin pereżempju eh, ikunu attivi fil-high frequency investment u jina nishtiq nkun naf xinu għara ġurnament għalfejn intom għedin tresqu din l-istarija l-ingrazzjak. Mela fuq il- daw iż-żewġ tipi ta' tassazzjoni. Kif għat it-taxxa fuq attività finanzjarja hija biex ngħidu hekk kompensazzjoni hija minn flok il-VAT. U l-idea hija illi titħol minn flok il-VAT imħabba dan il-vojt illi hemm fl-attività finanzjarja. U il-kwestjoni iktar diffiċli hija li din it-taxxa infaslu tal-mod li ma tittax fuq il-konsumatura, xintkom tafu li it-taxxa tal-VAT bħalissa qiegħda fuq spalla il-konsumaturi. Din hija sfida li qed naħdmu fuq bħalissa. <coughs> U qed infittxu soluzzjonijiet. U fuq il-taxxa tal-transazzjoni finanzjarja, Eh, fil-letteratura u fil-studi akademiċi ma jaslux għal konklużjoni ċara illi l-introduzzjoni ta' din it-taxxa hija pożittiva. Il-kontra jistgħu jżidu l-volatilità fuq is-suq Eh, eh, f'kull każ iż-żewġ alternativi għandhom bżonn ta' analiżi dejjem iktar profonda biex ikunu nafu x'se jkun l-impatt tagħhom. U mbagħad fuq il-kwistjoni ta' min se jħallas. Sissa l-analiżi tagħna qed turi li u aktar faċli illi naddu it-tra taxxa fuq it-transazzjoni li l-konsumatur milli dik fuq l-attività għaliex it-transazzjonijiet huma fidejn il-konsumaturi, fuq il-konsumaturi u il- il- anki fuq l-attività finanzjarja jistaw jiġu inklużi fil konti li ħallas il-konsumatur. F'żewġ każijiet ridu nsibu kif din it-taxxa nistgħu nibnuha b'mod tali illi ma tippeżax fuq il-konsumatur. Mela issa vera għanna problemi bil-ħin jgħajt il-tat il-President. Imma għanna mistoqsijiet ma Beres, Thomas Mann, uħrajn. Forsi mu mish eh, mistoqsijiet ma ħafna mu huma stqarrijiet. Sur Kummissarju, Wara li naqra titlu tal-portfolio tiegħek, inti inti tolat milli tinħsib it-tassazzjoni xi kultant fil-fatt għandi l-idea li inti kummissarju responsabbli wkoll l-evalwazzjoni tal-impatt. Ġifieri xitejt tgħid il-Kummissjoni meta għana din nitkellmu għawek fuq ir-riforma tal-patt ta' stabilità. Kenna evalwazzjoni tal-impatt ukoll dakinhar u jkien jidher illi Kien hemm żewġ metodi ta' kejl. Jekk inti tħares li r-riforma tal-patt ta' stabilità dan huwa l-iktar wieħed illi jaffat ċittadini. U mill-li jidher intom intom xed tagħmlu evalwazzjoni tal-impatt kif suppost. Ġifieri jiena nixtieq nkun naf meta intom tiddeċidu li tagħmlu dan l-evalwazzjoni tal-impatt u meta tiddeċidu li ma tagħmlux. U dak għandu x'jaqsam mit-taxxa tal-transazzjonijiet finanzjarja, jekk inti diġà tgħid li din mhijiex taqsek xi ħaġa realistika jew li tista' taħdem fil-prattika. Jekk intom diġà deċidejtu li din hija tweġiba tagħkom, ma nistax nifhem għalfejn tixtiequ xorta waħda tagħmlu l-evalwazzjoni tal-impatt. Issa, aħna nixtiequ ngħidu wkoll li forsi tistgħu tqisu l-idea li aħna fil-fatt ikollna eh, bażi armonizzazzjoni iktar tal-bażi tat-tassazzjoni. Grazzi ħafna tama il-mistoqsijiet tiegħi jkunu iktar faċli. Għandi żewġ mistoqsijiet qosra. Winnet hija waħda li għandu x'taqsam mal l-aspet ta' l-equity fil-dak għandu x'taqsam il-taxxa finanzjarja, intom xtik kif għat iħdu ħsieb attivitajiet jew transazzjonijiet finanzjarji li jinvolvu wkoll kumpaniji li mhumiex essenzjalment parti minn dan is-settur. Kif intom għat iħdu ħsieb transazzjonijiet jew attivitajiet fejn is-settur finanzjarju ma jkunx qed jipparteċipa xejn u tistgħu tikkonsidraw li teskludu ċertu transazzjonijiet jew attivitajiet finanzjarji minn din is-sistema ta' taxxa aħna u koll smajna ħafna diskussjoni dwar l-Eurobonds li qed isiru minnaħat istituzzjonijiet u nies serji ħafna u autoritajiet serji wkoll u kien hemm il li huwa possibbli li skont l-obbligi li għandna bħalissa nistgħu napplikaw din il-proposta iżda hemm min jgħid li hija bażi trattat li għandna bħalissa huwa possibli. Din l-idea tal-Eurobonds hija tista' taħdem fil-prattika fis-sistema legali li għandna bħalissa tal-Unjoni Ewropea ringrazzjak. Grazzi ħafna. Sur kommissarju, inti iktar kmieni ma nasibx li weġib il-mistoqsija li saqsitek il-kollega Griga, jiena naħseb li f'dak għandu xaqsam l-Eurobonds li jinti qed li dan huwa parti mill-portfolio ta' Oliren u mhux tiegħek iżda intom taħdmu kollha flimkien bħala kolleġġ u għal din raġun jiena naħseb li meta jkun hemm dan l-akkuża illi dawn l-Eurobonds mhumiex daqshekk sempliċi jew mhumiex daqshekk jirrispettaw il-valuri Ewropej, jina nistenna li kunem hemm dibattitu tajjeb hawnhekk u ekwilibrat, jiena naħseb ukoll li qabel aħna manna noqogħdu nistennew illi nirċievu green paper minn ħata tal-Kummissjoni jew rapport minn ħata tal-Kummissjoni dan verament idumu ħafna. Naħseb li aħjar toħorġu b'non papers fejn intom l-na, xinu ma l-alternattivi tal-mod ta' kif aħna nistgħu naħdmu. Mistoqsija oħra, suġġetti joħra li qas huwa il-taxxa tal-muniti u jiena naħseb li dan huwa suġġett li diġà tkellmu dwaru Lussemburgu, Liechtenstein ukoll u anke f'dak għandu x'jaqsam l-Svizzera aħna ma nistgħux ngħidu li qed fadal ċertu fil-fatt nistgħu naraw li qed fadal ċertu pajjiżi li jistgħu jagħmlu ċertu waħda dak li jixtiegħu jagħmlu. Grazzi ħafna, Sinjur Komissar, nixtieq sansik mistoqsija ta' malajr li forsi mhijiex marbuta b'mod dirett dwar dak li huwa diskussawek, hekk, però jiena nixtieq insasik x'inhi l-intenzjoni tiegħek f'dak li għandu x'jaqsam il-bażi tat-taxxa corporate konsolidata fil-fatt. Jiena nixtieq illi nsaqsik jekk inti l-kummissjoni tista' tgħidilna b'mod preċiż x'huma l-iskadenzi. Lars, Iva, grazzi ħafna mħabba li tanċanna ħin, jiena nixtieq nagħmel żewġ qarijiet fil-qosor u nistaqsi mistoqsija waħda. Issa, il-Kummissarju għal illi huwa qed jipprova jistabbilixxi taxxa illi ma tmissx u ma tiffetwax lill konsumaturi però jien għandi dubji tiegħi dwar din l-istarija minħabba li skont l-istudju illi aħna għandna skont tarif kollu li aħna għandna fidejna m'hemm l-ebda taxxa illi mish ħadd affettwa blebda mot mod lill-konsumatur ġifieri jiena naħseb illi jekk inti ħadd tagħmel ħafna aktar eċċezzjonijiet ħadd wassal għal distorzjoni żejda u maħseb naħsibx li dan huwa lan tagħkom, però l-mistoqsija tiegħi hija jekk l-idea li aħna konsidraw din it-taxxa tal-attivitajiet i għandix tintrabat biss mal-istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej u kella l-attivitajiet finanzjarji ta' kull tip ta' persuna corporate ta' kull tip ta' kumpanija u jekk aħna nixtiew id distorzjoni, aħna rridu wkoll nikkonsidraw l-attivitajiet finanzjarji ta' istituzzjonijiet li mhumiex finanzjarji. Komissarju, jekk jogħġbok tista' twieġeb fil-qosor għal dawn mistoqsijiet. Iva, nipprova nwieġibkom Fil-qosor minħabba li ma tanċanna ħin aħna dwar CCTV aħna kellna posta mistoqsijiet u nixtieq illi ngħidilkom minn issa li aħna ħanippruvaw noħorġu ehm, fil-fatt. Bi proposta dwar CCTV u nittamaw li ħajkonna proposta mill-iktar fis għalikom. Issa dwar l-evalwazzjoni tal-impatt U din il-kwestjoni jina u naħseb li veru ifa illi din l-darba dwar tassazzjoni jina naf illi intom kontu chairman ta' dan il-komitat u nafu x'kemm hija komplessa din is-sitwazzjoni. Fil-fatt għandna bżonn ta' evoluzzjoni tal-impatt talet minħabba li aħna rridu nanalizzaw kif din il-bażi tista' kif bażijiet differenti ta' taxxa jistgħu jaffetwaw attivitajiet u gruppi ta' ċittadini differenti fuq is-suq ma nistawx nistgħux fil-fatt naqbdu nieħdu deċiżjoni bajnejna magħluqa. Jiena naħseb li huwa normali ħafna fil-fatt li aħna qegħdin naraw li li jkun hemm evalwazzjoni tal-impatt dettaljat u jiena minħatijaj ħana minn dak kollu nista' sabiex naraw li konna analiżi kemm jista' jkun oġġettiva. U dan ma jfissirx illi il-pożizzjoni finali tagħna għandha tkun bħal pożizzjoni tal-bidu tagħna. Jiena naħseb illi permezz tal-evalwazzjoni tal-impatt aħna nista' jkollna idea tal-li ma' mod ta' kif aħna nistgħu nipproċedu l-aħjar mod. Jiena naħseb ukoll illi f'dak il-xaqsam il-tassazzjoni finanzjarja U aħna rridu nindirizzaw ukoll din il-kwestjoni u rridu naraw li fil-fatt illum huwa diffiċli ħafna illi naraw x'tib ta' eċċezzjonijiet ħajkun issa jkollna bżonn ħallibek aħna fil-fatt inkunu nistgħu nindirizzaw din il-kwestjoni ta' l-equity u jekk aħna mbagħad nindunaw li din hija problema, Naturalment aħna mbagħad irrid nistgħu nissuġġerixxu eh, soluzzjoni ta' kif aħna nistgħu nisolvu din il-problema li nkunu identifikajna. Issa dwar tax havens. Normalment tfexxija tajba fil- fil ta' taxxa huma importanti ħafna aħna naħsbu li għamilna progress sostanzjali Diċembru meta l-Kunsill ħad deċiżjoni fuq l-għajnuna reċiproka fil-qasam ta' taxxi. Anzi, ftejjim ta' kooperazzjoni f'dan il-kwistjoni ta' taxxa. U jiena naħseb li dan huwa element wieħed mill-pakkett ta' tmexxija tajba u aħna issa din nkomplu naħdmu fuq l-elementi li għad fadal li nkomplu naħdmu fuqhom f'dan il-pakkett u um, għana naħsbu l-Presidenza Ungeriża wkoll hija ambizjuża ħafna bħal Presidenza Belġana u nittamaw li nkun nistgħu nagħmlu progress konsiderevoli anke f'dan il-qasam. U dwar il-kustjoni li għandha x'taqsam mal-Eurobonds, naturalment, ma ħsibx li hemm xi ħadd li jista' waqqafna milli aħna niddiskutu dawn il-kwistjonijiet u naħseb illi aħna illum nistgħu nkomplu din diskussjoni anke fuq il-livell tal-esperti u l-Kummissjoni wkoll ħadd jieħu nota tar riżultati ta' diskussjonijiet li intom ħajkolkom hawnhekk anke fil-Parlament. U Sur Bokorx ukoll semma' din il-kwestjoni ta' x'taqsam ma' distorzjoni u um, u distorzjoni u relazzjoni bej sempliċità ta' taxxa u dak li għandu x'jaqsam ukoll l-eżenzjonijiet. Jiena naħseb illi din il-kwestjoni aħna irridu nindirizzaw meta aħna nitkellmu fuq dawn il-kwestjonijiet li għandhom x'jaqsmu mat-taxxa finanzjarja aħna din nippruvaw nimponu. Grazie ħafna sta nistgħu ngħaddu immedjatament għas-sessjoni li jmiss ġilija preżentazzjoni mill-panel ta' esperti. Dispeċini ngħid li qegħdin kważi 20 minuta tard. Aħna l-ewwel ħanismgħu min-naħa ta' Stefan Schulmeister dwar l-odda ta' tassazzjoni u dwar minnaħa ta' ta' Jacques Glekax Mela ħatta Vincenzo Visco. Naddu l-ewel għal Sur Xulmajsta. Iva xtaqt nitlob skuża minn issa li m'għandix ħankun pożizzjoni li nipparteċipa f'din diskussjoni ħabba li għandi impenni oħrajn, però għandi l-kollegi tiegħi minn dipartiment tiegħi li ħajkunu preżenti, kienu preżenti wkoll fid-diskussjonijiet mal-esperti u allura ħajbqgħu hawnhekk sabiex jipparteċipaw fid-diskussjoni ma'kom. Nixtieq ningrazzakom għal diskussjoni interessanti li kanna u nixtieq ilkom u nawguralkom is-sena t tajba. Stefan Kirchbo, grazzi ħafna, signori. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzakom tal-istadina tagħkom. Jiena ħaj il-preżentazzjoni naqsa ma' fit tnejn. għanna l-ewwel propożizzjoni fil-fatt. Hemm attività tal-kummerċ eċċessiva minħabba il-spekulazzjoni short term li hija predominanti jekk intom tagħtu ħarsa lejn din iċ-ċarta u hekk ma ħsibx li tistgħu tarawha ċara biżejjed, iżda dak li aħna din nuru hawnhekk huwa relazzjoni bejn il-volum tal-transazzjonijiet finanzjarji u il-prodott gross domestiku dinji. U għawek nistaw naraw li il-volum kien design darba iktar minn prodott gross domestiku tad dinja. Tistaw taraw li kien hemm backlash qasira waqt il-kriżi finanzjarja iżda mbagħad il-kummerċ kważi sploda reġa. Zdiet ħafna u s-sena li għaddiet il-volum tal-kummerċ kien madwar 30% iktar mis-snin ta' qabel. Issa naddu għal-slajt li jmiss il-propożizzjoni numru 2 hija illi dawn l-attivitajiet tal-kummerċ li dejjem qegħdin jaġlu jiżdiedu qegħdin iwasslu għal nuqqas ta' stabilità f'dak li għandu x'jaqsam prezzijiet tal-stocks u tal-assi u dan huwa minħabba li l-ispekulazzjoni ta' short term fil-qosor tista' takkumla għal long term. U naħseb hawnhekk meta tagħtu ħarsa lejn din iċ-ċart tistgħu taraw illi hawnhekk irdoppjaw irdoppjaw iċ-ċifri bejn is-sena 2004 u 2008. U jekk wieħed jara tiħarsa bir-riqqa wieħed jista' jara li l-overshooting ġenerali kien minħabba l-akkumulazzjoni ta' tendenzi ta' skambju tal-munita fil-żmien qasir li fil-fatt kien maġġel minn dawn is-sistemi tal-kummerċ kompjuterizzati, ġifieri l-messaġġ tiegħi huwa illi l-espekulazzjoni short term u hawnhekk tistgħu taraw ukoll illi hawnhekk forsi kellna l-istess eh, rata tal-kambju anke tistgħu taraw kull ħames minuti hawnhekk għandna differenza u hawnhekk għandna dawn it-tendenzi li huma short term ħafna li jiena splojtajt u analizzajthom u edin jintusaw ehm, ħafna minn dawn il-high frequency trading systems. Dawn huma sistemi ta' kummerċ li verament nżidu dan il-volum. Issa nagħdu għal l-slajt li jmiss naħseb li eżempju tajjeb jista' jkun iż-żieda tal-prezz tal-żejt minn 60 dollaru għal 150 dollaru kull barmil f'perjodu ta' 18 xahar biss u għal darbohra għek nistgħu naraw li din iż-żieda tremenda fil-prezzijiet taż-żejt waslet minħabba li aħna konna għandin nakkumulaw dawn it-tendenzi fil-short term li kienet saħħu l-spekulazzjoni f'dak li ndu xaqsam prezzijiet tal-komoditajiet u l-iktar affarijiet essenzjali. Issa ngħaddu għal slide li jmiss, u ħna dibni naraw hekk li anka s-suq tal-istoks jgħat ikun immexxi minn din is-sistema ta' Pulls and Bears. Kif il-ġewwa kif ukoll fir-Renju kif ukoll fis-Stati Uniti kif jaf kull kummerċant dan huwa wieħed mill-iktar karatteristika prinċipali ta' dawn l swieq tal-assi U ngħaddu issa għal propożizzjoni numru 3 ġifieri li l-overshooting tal-iktar prezzijiet importanti jiffavorixxu ċertu attivitajiet ta' ċertu investaturi u jwaqfu wkoll l-attivitajiet tal-intrapriża fil-ekonomija reali. U ġifir l-overshooting nisonor jek twassal xal tkabbir ekonomika u Umbat nistgħu naraw ukoll li l-ispekulazzjoni li fil-kriżi finanzjarji tista' taffettwa iktar bħal pereżempju fil-kriżi ekonomika tas sena 2007-2008 li fil-fatt kienet miżdida minħabba devalwazzjoni ta' tliet tip ta' wealth U dan kien possibbli wkoll minħabba illi kien hemm żieda wkoll fil-prezzijiet ta' djar kif ukoll fil-prezzijiet tal-komoditajiet bħall-ilma żejt u offerta essenzjali. Aħna nafu wkoll li dan għandu x'jaqsam ukoll ħafna mal-ispekulazzjoni dak li huwa msejjaħ is-sejjaħ tal-credit swaps fuq eh, il-government bonds. U naraw li dawn pereżempju żdiedu jekk nagħtu ħarsa lejn sena li għaddiet l-interess kien 6.5% mbagħad f'perjodu ta' erba' xhur minħabba li CDS il-premium tal-CDS stiet din dan interess stiet biktar minn 12% illi mbagħad wassal l-Unjoni Ewropea sabiex tistabilixxi din tip ta' dan tip ta' fond sabiex jgħinu lill-Greċja u l-istess ħaġa ġrat Waħt iġru kol dak li għandu xjaqsam il-bonds tal-gvern tal-Irlanda u tal-Portugal. Ma nistax nispiegalkom eżattament fid-dettal kif ħadħadem din issa maħabba l-mandiċ ħin, però. Dawn l-ispekulazzjoni jistgħu jintużaw għall-interessi tagħhom minn xi pereżempju bank Olandiż. Il-propożizzjoni ħamsa hija illi aħna dak li għandu xaqsam pereżempju il-taxxa ta' 0.5% din it-taxxa daqshekk żgħira mhumiex ħadd affettwa it-transazzjonijiet kollha li għandna lan li permezz tajb tiegħu aħna nżommu dan l-as. U da fil-fatt huwa relevanti wkoll ħafna għal hedging minħabba li il-ħeġer għandu pożizzjoni importanti ħafna ġifieri. Jekk inti tixtri ċertu ċertu shares ta' madwar li għandhom valur ta' 10.000 euro, inti tħallas ammont ta' 2.5 euro u il taxxa ta' transazzjoni finanzjarji tista' tiżdied b'mod speċifiku f'dak li għandu x'jaqsam mit-transazzjoni spekulattivi minħabba li iktar ma' ma jkun short term l orientazzjoni il-leverage ta' derivativi jkun iktar għolju. u din raġuni il-taxxa ta' transazzjoni tista' fil-fatt timponi taxxa fuq dawk l-atturi li l-attivitajiet tagħhom fil-fatt waslu għal l-iżvilupp tal-kriżi finanzjarja tas-sena 2008-2009 u tal-kriżi tal-euro li kellna fis-sena li għaddiet. Fl-istess ħin dawn l-atturi finanzjarji li għadhom qed jiffukaw fuq l-ekonomija reali li jservu l-ekonomija reali dak li huwa msejjaħ boring banking dawn mhumiex ħajkunu tax-xampons ta' fuqhom minħabba li aħna ma nistgħux niddiskriminaw però iżda dawk il-banek li jservu l-ekonomija reali. Taxxa bħal din tista' twassal ukoll għal 1.6% tal-GDP bħala dħul minn din it-taxxa u naħseb illi il-revenues jistgħu jkunu 30% iktar u l-propożizzjoni numru disa hija l-implementazzjoni ta' din it-taxxa ta' transazzjoni finanzjarja ma tikkonstitwix li aħna nieħdu ssib din il-problema teknika minħabba li aħna nistgħu nużaw dan il-ħlas elettroniku U l-proposizjoni numru 10 hija li din it-taxxa ta' transazzjoni finanzjarji tista' tkun l-ewwel taxxa Ewropea supranazzjonali u tista' tkun ukoll l-ewwel taxxa dinija. Ningrazzja. Thank you very much. Eh. Nitkellmu sa fuq it-taxxa tal-karbonju. Grazzi ħafna, Sinra President. Jiena wkoll nipprova nkun fil-qosor kemm jista' jkun. U xtaqt ngħid li aħna nagħmlu dan ix-xogħol u wasalna l-istess uh, konklużjonijiet bħal President Barroso l-ġimgħa l-oħra u li lan huwa illi innaqsu uh, l-intensità tal-użu tal-karbonju u l-attività ekonomika marbuta maħom u dawn mhumiex qegħdin jiġu mill-ħuqa bħalissa kontra dak li qed jingħad minn ħafna eh, nies. Il-kriżi ovvjament ma qenitx f'dan ir-rigward għal kemm fil-verità l-emissjonijiet naqsu xi naqra l-istrumenti illi intużaw mhumiex biżejjed U għonek xtaqt namel numru ta' proposti sempliċi l-għonet. Meta għajti is li għanna taxxa fuq Eh, l-enerġija li ma zdidiċ l-ħar snin, anzi naqset mill-2000 l-awn, dan et imur kontra l-anijiet li ġew imħabra u t-tieni l-osservazzjoni li xtaqt namel huwa suq tal-karbonju jipermettilna in namlu prezz għal karbonju għall-attività industrijali. Pero dan issu ikopri bis 40 fil-mija tal-emissjonijiet li niċsu u il-prezz tal-karbonju f'dan l-aħħar xogħol fuq is-suq huwa baxx u volatili ħafna illi uh, bekk ma wassarx għal uh, strutturar mill-ġdid jew xi imġiba differenti fir-rigward tal-ekonomija uh, li hija bażata fuq anqas użu mill-karbonju għalhekk il-konklużjoni hija li l-sinjali li għandna fil-prezzijiet mhumiex biżejjed bħalissa u anka l-affarijiet għandhom x'aqsmu mal-konsumatur ħari u l-kummissarju tkellem dwar dan il-proposta għalek. Eh, Eh, b'dan kollu f'moħna eh, tgħid illi għandna ntejbu sitwazzjoni eh, permezz ta' żewġ direzzjonijiet għandna il-suq tal-karbonju li aħna għandna nużawha kemm jista' jkun għandna naraw li jaħdem aħjar mill qed jaħdem bħalissa u nistgħu forsi ntejbuh bil-prezz aktar tal-karbonju u hekk innaqsu in-numru ta' kwotas illi jkollna fuq is-suq jew il-permessi l-allowances u mbagħad għandna għanna id-direttiva ta' taxxa tal-enerġija li semmit mill-kommissarju din għanda tiġi revizjonata għax eh, bekk nkunu għadin għamlu pass fi direzzjoni it-tajba palissa għedin naraw illi iż-żieda illi jem l-emissjonijiet tal-karbonju ġeja mill-settur ta' trasport, speċjalment dak ta' triq tal-passiġġieri u tal-merkanzija. U għalhekk nistaw uh, nejdu illi il-prezz tal-enerġija illum muwix oli bizzejiet biex iħeġeġ in-nies illi jużaw anqas u jiniġsu anqas permezz tal-karbonju. L-isforzi li saru permezz tal-Equal Emission Standards u ma pass fi direzzjoni talba ma ma solvejniex il-problema bija għax uh, huma il-produtturi tal-karozzi li rridu uh, eh, jaraw li l-karozzi jużaw anqas fuel kull kilometru eh, u il-prezz tal-fuel għalek kull kilometru eh, jonqos. Pero maħniex qed naraw it-tnaqqis fl-emissjonijiet b'mod in ġenerali. Għalhekk jien għandi proposta aktar ambizjuża li xtaqt insemmi hawnhekk. L-ewwel qed naħseb li jkun idea tajba li jkollna din it-taxxa marbuta mal-karbonju stabilita anke għal eh, frontieri rridu nibatu eh, messaċ ċara, indikazzjoni lil konsumatura u wieħed messaċ ikun konsistenti għax bħalissa prodotti li huma suġġetti għal tassazzjoni fil-suq tal-karbonju fl-Unjoni Ewropea eh, għandhom eh, prezz marbut magħhom, però dawk il-prodotti importati m'għandhomx din it-taxxa marbuta magħhom. Eh, għalek għanna din il-problema ta' carbon leakage illi probabli jaktar wisa mill-li għettammet il-kommissjoni. Hemm ukoll problema fir rigward ta' distorsjoni tal-kompetizzjoni għal prodotti li qed jiġu prodotti fl-Unjoni Ewropea meta qabla ma' dawk illi huma prodotti f'pajjiżi terzi jiġu importati fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma jkollhom din it-taxxa din il-levi. Għalek din il-taxxa eh, tal-frontieri fuq il-karbonju għanna issuwa għanna nħarsu leja u xaħġa oħra li nisaw namlu huwa li jew namlu din il-taxxa marbuta mal-karbonju, carbon levy, jew inkenna ikolna eh, border levy eh, taxxa eh, marbuta mal-frontieri dawn il-żewġ ċenari jorbtu ma dak li qalet il-WTO għalek m'għandux ikun hemm problemi, mhux se jkun hemm disgwit U jekk wieħed ħares imbagħad ukoll lejlanijiet tal-terminu ta' żmien twil, hawnhekk irridu namlu bilanċjar mill-ġdid tal-taxxa tal-tassazzjoni għanna nifukaw fuq attivitajiet illi eh, edin hemm biex innaqsu l-emissjonijiet u anka intaffu l-piżijiet eh, minn ċertu oqsma u e, ninkoraġi dawk eh, l-oqsma li rridu nipromuovu u għamlek għanna l-kustjoni ta' double dividend li hija kustjoni importanti ħafna. Hija ħasra li l-Komissjoni miex qiegħda tqis u tistudja b'mod serju l-proposti għal tassazzjoni ġenerali għal Eh, kar eh, marbuta mal-karbonju bħal edit carbon tax għax il-Kummissjoni għalet li din hija wisq ikkumplikata u eh, burokratika għal kumpanniji pero naħseb li uh, dan huwa mod esagerat ta' kif qed iħares l-affarijiet għax l-affarijiet mhumiex iktar ikkumplikati mis-sistema tat-taxxa bħalissa tiġa għandna kumpaniji kbar illi qegħdin jagħmlu eżerċizzi ta' stock taking eh, fuq il-karbonju, l-użu tal-karbonju u eh, naħseb din ħatkun xi ħaġa li ħasseħ aktar spissa fil-ġejjini u anka hija malbuta mal-fissar tal-prezzijiet tal-konsumatur. Għanna inkunu neutrali fil rigward tal-esportazzjoni u l-importazzjoni biex ikonna kompetittività ma nidu natu sinjal ċarli l-utenti ħarin u hawnhekk naqbel mal-Kummissjoni huwa importanti illi l-utenti ħari E, u koll e, ġorra e, il-pis u anke il beneficju marbuta ma' dawn e, taxxi. Grazzi ħafna, Vincenzo. Grazzi President. Jiena biex ma nqodx naħli ħafna ħin. Ħanaqra nota żgħira bit-Taljan. Imma jiena bad verżjoni aktar twila bl-Ingliż lil kumitat illi eh, tista' tinqara minn daw kollha li huma interessati il-krizi finanzjarja u l-reċessjoni tal-2008-2009 ħolqot zida eh, kbira fid deficit fil-pajizi kollha minħabba l-effett automatiku ta' reċessjoni fuq il-tħul eh, pubbliku u il-miżuri ta' diskrezzjoni u tal-intervent u l-interventi biex jiġu salvati il-banek eh, fl-Europa din il-krizi għamlet istabilta għamlet eh, Zidet id-dejn pubbliku b-29 punt fil-GDP b-variazzjoni li tmur il fuq minn 40%. il-ratio tal-GDP ħajkun aktar minn 100% uh, u l-IMF qed tistima li l-lan tal-politika jekk eh, irridu naqsu dan il-dejn pubbliku għal 60% tal-GDP sal-2000 u 13 allura il-korrezzjoni tkun bejn 8 u u 10 tal-GDP. U hemm kol ukoll ta' korrezzjoni ta' 4 u 5 punti biex inkunu nistaw ninkludu anki l-ispiża ta' saħħa. Għal dawn ir-raġunijiet fil-pajjiżi kollha Ewropej hemm bżonn ikun hemm trade-off bejn dan l-kupru u anki it-kabbir ekonomiku. Dan se jitlob illi jkun hemm tnaqqis fl-ispiża f'termini reali u kif ukoll deflazzjoni tal-salari. Dawn il-miżuri se jikkondannaw l pajzi tagħna biex jibqaw fejn huma mingħajr ma jikbru u jkun hemm il qat U mhux se jagħmlu tajjeb lill-ebda pajjiż. Per eżempju fil-Ġermanja hemm eh, l-esportazzjoni tal-50% tal-GDP, però 60% ta' dawn l-esportazzjonijiet isiru fil-żona tal-euro illi hija milquta ta', ta politika ta' tnaqis finanzjarju illi et joħloq eh, tnaqqis tal-konsum internu tal-importazzjoni. Anki l-ipotezi illi nerġaw niristrutturaw id-dejn ta' ċerti pajizi. Dana jista' jkollu effetti gravi ħafna fuq l-istabilità ta' sistema finanzjarju Ewropew kollu kemmu. Fl-opinjoni pubblika tagħna tal-lum hemm qed jgħidu li biex nelbu l-kriżi hemm bżonn li ikun hemm irridu nelbu d-deficit. Pratikament qed jgħidu li d-deficit kienet imħabba d-deficit li tħanna fil-kriżi. Imma mhux hekk fil-fatt illi wieħed jala il-deficit hija kura għal-kriżi. Nistaw noħorġu minn din il-kontraduzzjoni, iva, nistaw, jekk aħna isu illi l-effetti tal krizi globali jistgħu naffrontawhom biss b'soluzzjonijiet kollettivi, koordinati. Il-kwistjoni iktar importanti li rridu nirsolvu hija li insewu il-budgets pubbliċi bil-pis ekstra tal- tal- tal-krizi tal illi nerġaw nresqom l-ura sal-2007. Pratikament, irridu eh, nerġu l-ura u l-istess livell ta' tkabbir tal-2007. Issa, peress li dawnu ma' sovereign debt, eh, ek namlu dan il-font ikun hemm garanzija automatika. Fl-istess ħin, dana jista jkun zgurat billi nintroduċu taxxa fuq it-transazzjoni finanzjarja Jow fuq taxxa dedikata fuq is-settur finanzjarju illi huwa eh, maqsum minn daqs mill-istati kollha. Il-koti ta' dejn bekk jisiru kapitali, assets għal dan il-fond. U bekk ikun jista' jaħdem bħala operatur tas-suq. Il-fond ukoll għandu jkollu il- il-kompitu eh, illi illi jikapitalizza il-swieq eh, u juża il-bal tlieta u jista' juża l-profitti bil-sussidi inkroċati li qed jiġu mill-debiti tal-istati singoli u transazzjonijiet finanzjari f'pajjiżi oħrajn. Però l-iktar ħaġa importanti huwa li l-fond se jagħti libertà lil finanza pubblika għal politika tal-istati u bekk inkunu qegħdin nevitaw ir-riskju ta' deflazzjoni il-pis ta' dan is servizzi kun fuq settur finanzjarju illi fl-istess ħin se jieħu se jibbenefika mill-preżenza attiva fuq is-suq ta' operatur ġdid ta' ta' dimensjoni kbar li jista' jnaqqas e, e, e, li jista' jisfrutta t tnaqqis tal-dimensjoni ħaġa importanti wkoll nfakru li l-Korea tisfel daħlet eh, taxxa fuq il-tħul fuq il fuq it-tħul ta' kapitali f'pajjiżhom. Hemm ukoll eh, similaritajiet bejn din il-proposta li jien għamilt xi siċċuri ilu eh, u dik ta' żewġ professuri oħra li li ġew pubblikati fl-2010 u anki taqbel mal-proposta tal-professor Mario Monti, kif ukoll dik tal-ministri Juncker u Tre Monti. Però hemm ukoll differenzi bejn il-proposti tiegħi u dan il-proposti. Il-proposta tiegħi tirrigwarda biss id-dejn ekstra u ma tirrigwardax kwota preċiża ta' pajjiżi. Il-proposta tiegħi toħlo marġini għal politika fiskali autonoma waqt il-proposti l-oħrajn innaqsu il- id-dejn tal-Eurobonds, però fl-istess ħin iżommu l-bżon li jifinanzjaw id-dejn nazjonali u Ewropew fuq il- u jipeżaw fuq il-ċittadini privati. E, il-proposta tija għedha ten il-banek l-oħrajn le. U l-proposta tiegħi qiegħda tbaxxi eh, il-livell ta' dejn sovran fl-Ewropa. Eh, naturalment istoluzzjoni hija politika li, eh, li taħġa importanti li jsibu linja ta' kooperazzjoni bejn l-istati li huwa importanti ħafna u neċessarju, anki jekk huwa diffiċli ħafna llum. Thank you very much. Um, I've got... Grazie ħafna għandi żewġ kellima fuq il-lista tiegħi. Mawx hekkawx eh, ħatiħor li jixtieq jitnizzel fil-lista eni, jekk joġbok, kun fil-qosor, għax sar ħafna ħin. Grazzi ħafna, xarren fil-qosor ħafna, nirringrazzja li eh, tlet eh, kalima tal-interventi taħħom l-sur xomaster l-elementi li prezentajtu ma tassow eh, zbieħ specialment Eh, il-mod ta' kif eh, eh, saret l-evoluzzjoni fil-suq u x'kienu tranzazzjonijiet illi zidu il-volum ta' tranzazzjonijiet. Inti smajt il-komissarju jitkellem qabel u għalek għamel il-mistoqsija tiegħi kif taħseb illi nistgħu nintroduċu FTT fuq livell Ewropew mingħajr ma noħolqu Minnam mela eh, noħolqu zvantaċ fil kompetitività fl-Unjoni Ewropea u nevitaw il-riskju li ikunem riallokazzjoni li semmejt inti. Is-sur kaxxe, nishti fil-qosor nistaqsik jekk l-ideja tiegħek dwar l-introduzzjoni ta' taxxa marbuta mal-karbonju fuq il-konfini eh, għandix tkun approvata fil-kuntess ta' WTO U tini mistoqsija din it-tip ta' taxxa e, tista' tiġi introdotta mingħajr ma niproċedu e, barmonizzazzjoni fih dan l-Unjoni Ewropea. Iġifieri nistgħu nagħmlu dan qabel ma nintroduċu din it-taxxa marbuta mal-karbonju fih dan l-Unjoni Ewropea infissa. U l-aħħar mistoqsija għas-sur Visco il-Eurobonds. Uh, nishti eh, niprezenta argument kontrarju kif tirrispondi inti għal dawk il-qegħdin jgħidu illi il-Eurobonds jistgħu joħolqu moral hazard u natu sinjal ħażin li lil dawk il-pajjiżi illi għandhom diffikultajiet sinifikanti bħalissa. Kif t tirrispondi inti għal dawk illi qegħdin jgħidu illi il-Eurobonds jollu il-livelli tal-interess. Il- U, eh, all right, iżżid eh, l-interessi ta' uħu tu jnaqqas dawk l-interessi ta' oħrajn, mela. Għanna di għal-kellima l-oħra. Grazie ħafna għall-esperti kollha għall-kontribuzzjoni eh, tagħhom eh, f'dan id-dibattitu. Jiena nixen nistaqsi mistoqsija li sur xol majster dwar eh, l-istrumenti varji tat-taxxa li qegħdin niddiskutu jista' jikkonsidra il- l-aspetti differenti ta' dawn it-taxxi differenti Għaxin miex kussjoni bis ta' effett fuq l-infiq tħul għanna l-effetti ta' fejn irridu li l-ekonomija timxi. E, forsi tista' tkellimna fuq dan iktar fid-dettall. Danuta sa tgħid il-President, grazzi President jiena wkoll. Nishti eh, saqsi mistaqsija li l-sur xul majser nesplora il-rabta li jem bej l-FTT u l-spekulazzjoni. Meta jina rajt il-punt pipe 6, inti identifikajt eh, il-kummerċ eh, u l-frekwenza li jati ma l-spekulazzjoni. Nafu li jem esperti li edin jgħidu li id-derivatives jistaw jiġu spiegati anka bħala xi ħaġa li hija appoġġjata mill-banek għax jipproteġuhom mill-żieda tar-riskju fil-futures. Għalfej, qed tikkonsidra il-derivativi bħala strumenti spekulattivi biss. It-tin mistaqsija tiegħi hija. B'din l-FTT Eh, inti għet li ħajkonna eh, spejjeż ta' tranzazzjonijiet għolin imma wara inti tgħid illi l-ispejjeż għoljien ta' tranzazzjoni jisaw jipprevjenu, anzi jipprevjenu dawk li sejħu bubbles. Mill-esperjenza li kellna ta' dan il-kriżi nafu illi dan mhux neċessarjament il- kas fuq li ma assunzjoni inti qed tagħmel din l-istqarrija tiegħek illi din it-taxxa din l-FTT tista' titratta b'mod effiċjenti din il-problema tal dawn il-bubbles. Grazzi ħafna. Filip. Filippa, jiena musa nirrepeti mistoqsijiet li tiġa saru, mela assur xul-majster. Fuq l-FTT, jem zoċ oġesonijiet ovvi. L-ewwel waħda hija Eh, jekk eh, l-pajjiżi l-oħra ma biex inkunu qegħdin eh, nafet lilna nfusna b'mod ħażin issa fuq l-FTT u l-Eurozone jekk din mhix fattibbli l-għażla li ssir fil-Eurozone biss hija fattibbli jiena rajt il-karta Tija kint qed tisem il-global bonds hawnhekk mhux il-euro bonds biss jiena eh, nisimpatiza ma l-idea ma ma naħsibx illi eh, dan huwa l-iżvilupp illi ħanaraw eh, fil-snin li ġejjin inti fil-dokumenti titkellem dwar il-Blue Bonds u Red Bonds u l-proposta ta' Tramonti u Juncker jekk eh, aħna namlu pooling, jekk aħna nafu li mista jisir pooling tal- eh, tal-dejn mux seħħa la issa u naħseb laqas fil ġejjini xtirrakkomanda fil-rigward tal-blue bonds u red bonds eh, li qegħdin fuq il-mejda. Naħseb politikament dawn huma aktar fattibli għal-kem biex niksbuhom u irrit ikkonna fiduċa kbira, tkun fiduċa anzi minna ħata l-kapijiet ta' statu gvernijiet. Jina nixin għamil nistaqsina u koll tejt il-president l-sur Schulmeister. Naħseb illi l-ewel parti tal-prezentazzjoni tijak. Inti isem mort kontra dak li huwa eh, eh, eh, standards fost l-ekonomisti il-fat il-veloċità tal- fil-kummerċ eh, hija xi ħaġa tajba kien hemm min staqsa jekk dan huwa il-każ. Ma naħsibx però jiena nasal għall-konklużjonijiet li għamilt inti stess. Eh, jekk għandek kummerċ veloċi, żgur illi ċikli tal-bidla jsiru aktar malajra, naħseb hekk jiġri eh, inti qed isek tispera li dan ikun bil-kontra u forsi din hija xi ħaġa e, li inti tista tagħtina risposta anke bil-miktuba e, tagħha jiena ħaris lejn il-varjazzjoni tal-ċikli meta jkun hemm dan il-high frequency trading u il-volumi tagħha u e, par u provajt nara jekk kien hemm biss bidla fil-frekwenza tal-varjazzjoni li wieħed jistenna e, f'din il-bidla tal-frekwenza tal-kummerċ. Forsi kun aktar aħjar li risposti jisiru e, skont kif inataw il-mistoqsijiet, social master għalek lower. Mela, l-ewwel mistoqsija li ma tranzazzjonijiet eh, żidu dan il-volum tal-kummerċ. Per eżempju, il-tranzazzjonijiet tal-foreign exchange. Il-BIS isemmi illi il-kummerċ prekvenza olja qed jintuża fil-suq tal-foreign exchange dan il-high frequency trading e, e fisser illi kunem dawn huma u bbażati fuq algoritm statistiku e, f'terminu ta' żmien qasir ħafna ġifiri milli sekondi. Eh, għal kull mit mil wieħed eh, jakkwista milli sekonda illi tiswa ħafna huwa ċar li l-aktar mal-kummerċ ikun veloċi anqas jista' iqis l-affarijiet fundamentali tas-suq. Ħafna drabi l-ekonomi l-affarijiet eh, eh, eh, jirrekedu sekondi biex wieħed jirreaġixxi il-teorija akademika ek timplika u ek hemm bżonn li timplika eh, fil-paradigma li eh, għanna tal-aspettativi. It-tieni mistoqsija jekk nistawx introduċuha fuq livell Ewropew jekk eh, kulħadd jaqbel tkun faċli li tagħmilha għax il-settlement fil-sistemi tal-clearing isiru b'mod elettroniku kemm fil- uh, over the counter trading u anka f'pjattaformi oħra. Għalek, uh, musi jkun hemm problemi. Il-mistoqsija ta' kemm il-transazzjoni se temigraw li kridu nżommu f'moħna li l-kummerċ isir f'abbażi ta' 24 sija kwalinkwa emigrazzjoni tikkonċerna l-istess eh, zona tal-ħin, l-istess time zone. Iġifiri, eh, swi oħra, per eżempju, fil-Afrika tisfel jew eh, f'postijiet oħra ma jkunux jistaw jikkompetu finalment dan jiddependi koll fuq l evaluazzjoni ġenerali tal-impatt ekonomiku ta' dawn it-transazzjonijiet short term jekk mhumiex relatati mal-affarijiet fundamentali ħafna jekk so mhux kapaċi mex il-prezz tal-lassi lejn id-direzzjoni tal-ekwilibrium fundamentali iġifiri rata tal-kambju għanda tikkonverġi. Ħafna, però li qed naraw aħna qed naraw overshooting, varjazzjoni kbira. U għalhekk is-swieq qed varjaw bejn s eh, swieq li jsejħu bull u ber Jekk wieħed jaħseb li parti kbira ta' dawn it-tranzazzjonijiet qed joħolqu distabilizzazzjoni għax ma jużawx informazzjoni fundamentali fuq il-forniment uh, u id-domanda, allura eh, ma jimpurtax jekk ikun hemm xi ħaġa negattiva li temigra Settur finanzjarju huwa importanti immens. Is-sur Bullman eh, staqsa dwar l-effetti tal-inċentivi, hawnhekk għandna differenzi kbar bejn taxxa tal-bank u dik eh, ta' tranzazzjoni għax it-taxxa tal-bank, il-levi tal-bank għandha x'taqsam ma' stokka. U għandha pożizzjoni partikolari fil-balance sheet għalhekk qatt ma tista' tikkastiga l-attivitajiet eh, titkun relatata mal-fluss ekonomiku. Din hija differenza fundamentali bejna u bejn it-taxxa ta' tranzazzjoni. Fir-rigward tal-derivatives dawn mhumiex ħaġa ħażina. Il-derivativi jistgħu jintużaw biex isir hedging jekk inti per eżempju kumpanija tal-ajru u inti taħseb li ħajola żejt, allura inti tixtri kuntratt tal-futures biex bekk jekk jizdit il-prezz taż-żejt, inti tkun ikkompensat bil-valur tal-kuntratt tiegħek tal-futures. Imma il-livelloli tal-kummerċ tad-direttivi ħolo il-problemi tista jekk joġbok tirrispondi anka bil-miktub għax dawn huma mistoqsijiet u risposti tekniċi ħafna jekk huwa possibbli min naħa tiegħek. Il-kelimijiet Iva. Uh, okay, so let me uh, briefly answer the question. Fil-qosor ħan rispondi l-mistoqsijiet illi jistaqsuni dwar din it-taxa marbuta mal-karbonju. Uh, Eh, żewġ mistoqsijiet, mela ħanibda bitni waħda. Naħseb li huwa neċessarju li ikonna forma ta' armonizzazzjoni tal-tassazzjoni tal-karbonju fiħdan l-Unjoni Ewropea infissa din hija parti mill-istorja ovvjament. Eh, xi ħaġa li tallimna dan l-aħħar snin hija li jekk aħna nserħu fuq pajjiż individwali biex e, siru dawn it-taxxi tal-karbonju, pereżempju Franza, e, ja eżempju tajjeb, allura ma jsir xejn e, minħabba l-kompetizzjoni li qawwija f'dan il-qasam għalhekk hemm bżonn ta' taxxa fuq livell tal-Unjoni Ewropea jew eh, livell ta' armonizzazzjoni ta' din it-taxxa tal-karbonju fl-Unjoni Ewropea biex bekk ikonna sinjali tajba tal-prezzi tal-konsumatur aħħar u anke l-produtturi kif semmejt qabel it-tieni punt eh, jekk jkunx kompatibbli mal-WTO hawnhekk naħseb li jekk taqraw l-istatut tal-WTO jew l-istqarrijiet tal-Pascal Lamy tas-sena l-oħra dwar dawn il-taxxi e, tal-karbonju fuq il-konfini huwa iva dan huwa tajjeb jekk isir b'mod tajjeb u ma jkunx hemm diskriminazzjoni. il- Għalek, bazikament, eh, wieħed hawnhekk irrid li ma jkunx hemm eh, distorzjonijiet fil-prezzijiet eh, differenti tal loġġetti u biex dan ma jsirx għalhekk mhux biżejjed wet jintaxxa biss l-enerġija. Iva nintaxxaw l-enerġija fl-Unjoni Ewropea dan huwa pass neċessarju però mhuwiex biżejjed Eh, jekk wieħed ħares li eh, il-kontenut tal-karbonju tal-importazzjoni u dan jizdit u ħan ninklu ġuħ fil-emissjonijiet tal-Unjoni Ewropea b'mod komplessiv. Naraw li dan mhux qed jonqos huwa stabbli fil-fatt u huwa kontra Eh, lan aħari ta' din it-tip ta' taxxa. Jina ħan eh, nirrispondi għal żewġ mistoqsijiet fl-imkien għax marbutin. L-ewwel mistoqsija hija x'ilu parir tiegħi fuq il-proposti li bħalissanna qudiemna mm, specialment meta wieħed is li l proposta tiegħi differenti. Jien naħseb li kull proposta bħal dik ta' Juncker u Tremonti li permettu illi parti mid-dejn pubbliku Ewropew eh, jippuljaħ eh, u għatajjeb. Pero ehm, Però il-proposta tiegħi u dik ta' Bugel jew ta' Juncker u Tremonti huma kompatibbli u komplementari. Id-differenza e hija fil-fatt li jiena qed nillibera libera il-budgets pubbliċi tal-pajjiżi membri u għal daqstant anki l-politika ta' taxxi ta' dawn il-pajjiżi mill-pis illi Jamlu aġġustamenti eh, ibsin fuq il-popolazzjoni. Eh, dawn il-dejn namluhom noħduhom separati u jkunu u jkunu eh, u timxi qudiem bħal ma kienet u nimxu qudiem bħal ma konna nimxu qabel. Il-proposta tiegħi rridu neliminaw illi ikun hemm il-ħela. il, il-proposta ta' Brogel u Tremonti u Juncker u ma daċxajn wahda differenti għax meta wieħed iqis dawn il-blue bonds u red bonds eh, fuq ir-red bonds eh, jista' jkun hemm eh, jista' jkunu penalizzati ħafna. U fuq dan inkun kaut li preferixxi għax li ma nistewx li l-banek Ewropej koll li ħaġa importanti ħafna l-Komissjoni għandha tieħu nota tagħha l-banek Ewropew specialment dawk il-Franċiżi, Ġermaniżi, Belġani, Olandiżi u Ingliżi eh, huma uh, esposti wis u eh, um, ehm, għax għandhom uh, titoli fil-pajjiżi iktar dajfa li huma bejn il-15 u l-20 fil-mija tal-GDP tagħhom għal daqstant jekk il-proposta ta' Juncker Tremonti timxi, allora il-sistema finanzjarju europeo strimbat se taqa kompletament għax huma se jkollhom jixtru bil-prezzijiet ta' suq. Fil-proposta tiegħi dan ma jiġrix għax dawn id-djun eh, nresquhom u niffinanzjawhom waħedhom. U jiena naf perfettament, jiena għamil tot 30 sena fil-politika, jiena nifhem perfettament illi huwa diffiċli illi wieħed ma jsibx ftejim, Imma aħna kollha nifmu x'qed nissugraw. Qed nissugraw stanjazzjoni għal ħames snin li ġejjin. Penalizzazzjoni kbira lejn iċ-ċittadini tagħna. Għal daqstant illum jew għada rridu nibdew nirraġunaw eh, konġuntament b'termini kollettivi u kulħadd jista' jirbaħ b'din is-sitwazzjoni. Thank you very much. I'm, I'm... Grazie ħafna. U veru, rridu nsibu eh, kif għan uħorġu mill eh, minn dak li qegħdin fih bħalissa miflok nuħol u mekkaniżmi li eh, jżommuna milli nimxu l qoddim li l-kelli, kelliema jidispeċini li ma kenniex biżejjed ħin ma kena l-aġenda mimlija u kifet qabel aħna napprezzaw Eh, il-kommenti kom bil-miktub biex intom eh, eh, tamplifikaw dawk li ettu bħala risposti. Nkunu kontenti ħafna jek għom dawn. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa il-punt erba il-futur tal-politika Ewropea dwar l-investiment u rapporter huwa is-Sur David Kaza. Njura President, ehm, Id-dibattitu fuq il-futur tal-politika dwar l-investiment fl-Unjoni Ewropea dan l axħar xur kien jikkonċerna b'mod dirett it-trattati dwar l-investimenti bilaterali li nireferu għalihom bħala BITS u dwar il-mod li dawn ser jiġu regolati wara li jidħol fis-seħħ il-proviżjoni li hemm fit-Trattat ta' Lisbona li ma provizjoni jitsejrin jagħtu kompetenza esklusiva l-Unjoni Ewropea fejn jidħol investiment barrani dirett vizavi l-politika komuni kommerċjali. Kien hemm dibattitu utli dwar kif il-Kommissjoni għandha teżerċita din il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. U dan ser ikun aktar ċaru evidenti wara niddiskutu dan id-dossier li għandna qoddimna llum lum li jikkonċerna direttament il-proposta tal-Kummissjoni sabiex il bits jiġu regolati b'mod konkret. Għal dan il-għana zilt nifoka fuq il-prinċipji bażiċi li għandhom ikunu segwiti. Kemm l-investiment lejn u l len mill-Unjoni Ewropea għandu impatt pożittiv dwar it-kabbir tal-ekonomija u l-ħolqin tal impigi kemm fl-Unjoni Ewropea u kemm f'pajjiżi terzi fil-waqt li l-investiment li jmur li l-en mill-Unjoni Ewropea jista jkollu impatt negattiv fuq ċerti setturi jew żoni, il-benefiċċji tal-investiment li jidħol fl-Unjoni Ewropea huwa diġà stabilit u għal daqstant għandu jsir dak kollu possibbli sabiex inkomplu nattiraw aktar investiment barrani dirett lejn l-Unjoni Ewropea. L-investituri għandhom jinvestu f'pajjiżi terzi biss jekk ikunu ċerti illi l-investimenti tagħhom huma protetti. U għafat li l-investituri jmorru aktar tajjeb meta l-ambjent li operaw fih ikun stabli, ikun sot u prevedibli. L-arranġamenti li għanna bħalissa fis-seħ għandhom jiqpaw jiġu onorati u l-Kummissjoni għandha tingħadda perjodu ta' żmien raġonevoli sabiex tifformula ftejim ieħor li jieħu post dak preżenti u li jirregola il-bit kollha fiħdan l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni diġa taqbel li ma jistax ikun hemm sistema waħda applikata minn kulħadd għaliex ċerti pajjiżi serebatu jekk dan iseħħ. Għal daqstant il-Kummissjoni għandha tieħu in konsiderazzjoni kull ftehim li bħalissa huwa in vigore u l-interessi ta' kull min huwa investitur jew b'xi mod involut. Matul dan il-proċess u għaffer importanti l-element ta' ċertezza jibqa protett. Irridu nkunu ċerti li ċerti miżuri temporani li ser jittieħdu ma jkunux burokratiċi żejjed u ma jpoġġux pis mhux neċessarju fuq il-pajjiżi membri. U importanti għalhekk li nassiguraw li kull pass li jittieħed ikun vijabbli. Kull proċedura ġdida li tiġi adottata għandha tkun infassla b'mod li in-negozjati eżistenti ma jsofru l-ebda danni. Fil-waqt li jiena zilt li nifoka fuq l-aktar punti rilevanti f'din id-diskussjoni nispera li jkun hawn diskussjoni aktar ġenerika fuq il-futur tal-politika tal-investiment u barra minn hekk insibu soluzzjonijiet dwar ir-restrizzjonijiet imposti oriġinarjament biex ikun possibbli illi nagħmel xi emendi fil-futur. Allura nispera illi nkunu qegħdin naħdmu fil-qrib fil-futur fil-futur qarib biex dan is-suġġett eh, ikkun trattat b'mod tajjeb u jkollna dibattitu fuq kollox kostruttiv. Grazzi. Thank you very much. Uh, Jean-Luca Susta. Grazie, Hafna. Grazie, President. Jena bħala shadow rapporter Għal grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi nixtieq nirringrazzja għal prezentazzjoni li rapporter Aħna għanna sfida doppja u dimna, nirrispondu għall-istennija tal-investituri u fl-istess u b'dan il-mod nejnu tkabir tal-Unjoni Ewropea u ntejbu il-xol, il-suq ta' xol, ta' xol. U fl-istess ħin nirrispondu anki għal dawk l-istati interessati. Aħna bħalissa għanna ħafna f'Tejmet 3000 mil ehm, dan l-aħħar u dawn u kienu biex ehm, ma jamlux diskriminazzjoni u qabel u għara l-investiment, il-protezzjoni tal eh, taħħom eh, eh, protezzjoni anki legali U din hija ħaġa importanti ħafna għal kumpaniji tagħna biex inkunu nistgħu niggarantixxu lilhom ċertezza eh, ġuridika u ġurisdizzjonali. pala futtur tal-politika ta' appoċ Ewropew ma tistax ma tinkludix eh, eh, dawn il ftejmit biex naslu għal ftejmit internazjonali, biex ikun hemm kompetenza konġunta bejn Stati membri u Unjoni Ewropea Eh, biex nidistingu bejn ċerti eh, investimenti ta' intraprizi u dawk ta' portafoll. Għax wara trattat ta' Lisbona dawn huma inklużi skont it-trattat fil-politika kommerċali li hija kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Allora bżonn li nżommu flimkien l-inizjattivi tal-Istati membri u tal-Komitati Eżekutivi. Kif diġa il-ħaġa importanti ħafna protezzjoni tal-investituri, però rridu saħħu wkoll il-protezzjoni qabel l-investimenti, ġifiri l preaccessibilità għaswi tal-pajjiżi terzi. Mingħajr ma ninsew ukoll forum ta' protezzjoni eh, kemm relativa kif ukoll saluta, specialment forum li ma nistawx naqblu magħhom eh, ma' pajjiżi sviluppati li kienu eh, f'ħafna għal ħafna snin l-ikbar investituri. L-Ewropea mingħajr miżuri protezzjoni protezzjonisti u minna neskludu setturi ta' e, e, investiment e, hemm bżonn li jifavorixxu dawk l-investimenti li huma sostenibbli soċjalment u ambientalment anki skont dawn l-aħħar linji gwida tal-OECD. Tal Fuq il-pożizzjonijiet kontroversjali ħaġa importanti li l-Unjoni Ewropea ta' l-adezjoni taħħa għal konvenzjoni eh, ehm, tal-investimenti ta' ċittadini u anki stati uħra għax fil fat aħna maħniex parti minn din il-konvenzjoni biex bekk inkunu nistgħu nirregolaw responsabilità u anki eh, eh, il-responsabilità ta' dawn il transazzjoni Thank you very much, Madam. Grazie ħafna, Signor President kollegi nishti eh, nnaddi xi kommenti fuq dan il-rapport biex nagħti xi idejat lis sur Kaza u anka li xedew rapporters għal kollaborazzjoni tal ġejjeni mill-ħabba li l-artiklu 206 tal-Trattat tal-Lisbona u eh, din dan and to increase the investment protection standard l-Unjoni u koll se jkolla ektar influenza f'dan il-qasam importanti. Jiena naqbel mal-proposti tar-rapporter u nixtieq nżid anki eh, kommenti oħrajn fl-ewwel paragrafu fuq il-fatt li m'hemmx prediċibilità ta' trattat, nixtieq ngħid li fit-trattat tal lasbona m'hemmx definizzjoni fuq dak li huwa l-foreign direct investment. U nishtiq u kol najt li irridu nikċaraw l-standards ta' protezzjoni biex nħallu inqas eh, ambitu għal-interpretazzjoni. Eh, għax bħalissa hemm nuqqas kbir ta' trasparenza. Fuq il-paragrafu tal- eh, tal-dawn il-trattati bilaterali ta' investiment nishtiq illi indaħlu anki elementi ta' Eh, kondizjoni tindaqs biex ikun hemm l-istess standards u l-istess VAT, din hija ħaġa importanti. U fl-aħħar nixtieq ngħid ukoll eh, xi ħaġa fuq l-SMEs. Bl-ftajmit ta' investimenti Ewropej nistgħu nistennew dan eh, dan li dawn l-SMEs jiġu imħeġġa biex jinvestu huma wkoll Għal da stantina se nipprezenta xi emendi fuq dan. Grazzi, kollegi. Do I have another shadow on Hemm xi shadow rapporter ieħor li jixtieq jitkellem? Narħata u Pascal. Oui, merci. <clears throat> Je voulais... Iva, grazzi. Jina, nishtiq namel tlet kommenti fuq tlet punti. Allora, f'dan ir-rapport dak li huwa importanti għalina huwa illi peress li hemm dibattitu fl-Ewropa fuq reċiproċità, irridu indaħlu dan il-kunċett f'dan ir-rapport ukoll għax din hija ħaġa eh, kulħadd qed jitkellem fuqha bħal da żminijiet aħna nappoġġaw l-azzjoni reċenti tal-Komissjoni fuq dan il-qasam. It-tieni, il-ftejmiet li jiġu eh, konklużi f'dal dawn l-investimenti għandhom ikopru l-Unjoni Ewropea kollha kemm hija mhux il-politika tal-kummerċ biss imma anki tal-ambjent, tal-drittijiet tal-bniedem u l-politika soċjali wkoll. U kif intqal diġà inti forsi qed taħdem fuq il-kwistjoni tal-regolament tal- eh, tal-rizoluzzjoni ta' tilwim tal-frontieri, però rridu kopru l-politiċi kollha. Dawn huma tliet punti li aħna għandna intenzjoni nippreżentaw emendi fuqhom. Grazzi. Sur Kaza tixtieq ta' xi ħaġa fuq dawn? Naħseb illi naqbel ma ma dak li għadu kemm intqal. Irridu niftakru dan huwa no initiative report u allura eh, kull manna 1500 kelma u allura eh, il-proposti li nistaw naqblu dwarhom fil-futur u li semmew lejla nistaw nqeduhom fil-rapport permezz ta' emendi. Pero naqbel mal-kollega tijaj mill-grupp mil, tal-liberali fejn qed jitkellem il-definizzjoni eżatta ta' foreign direct investment miex edem. Eh, u fil-fat kelli niddefinixija jien fil-rapport illi għanna ehm, sussegwentement wara dan. Ġifiri l-opinjoni li għan diskutu wara dan, provajt insib definizjoni per tajjeb li fil-futur nikjarifikaw iktar eh, il-proposta tal-Komissjoni dak li għandu xaqsam Foreign Direct Investment. Dak li għandu xaqsam policy oħra li għandu xaqsam mal-ambjent mal-human rights jena naqbel maħħom, pero għak nitkellmu Eh, opinjoni li titratta eh, eh, l-investiment tal-Unjoni Ewropea. Allura kelli nil-limita ruħi ovvjament fuq dan is-settur. Grazzi ħafna. Uh, Grazie ħafna. E, L-iskadenza l-emendi se tkun izbatax ta' jannar, il-konsiderazzjoni e, fis seba ta' frar, u biex mbagħad nivutaw flikon fit-28 ta' frar il-lead committee vote u f'jannar u mbagħad fil-plenarja nkunu f'Marzu. Din hija tabella bħalissa. U kif għadu kif għal David għandu żewġ opinjonijiet mela issa nistgħu ngħaddu għal punt numru 5 fuq l-aġenda illi huwa biex nistabilixxu Eh, arranġamenti tradizjonali bejn stati membri u pajizi terzi. Mela nerġa' nati il-mikrofonu lil David. Grazzi, Signora President, biex mandum xax naħseb li sarinna ħafna ħin. Eh, iva diġa irrikonoxxejna il-fatt li permezz ta' trattat ta' Lisbona l-investiment barrani dirett l-lum sar kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea. U dan skont il-politika komuni, eh, komerċali komuni B'dan il-fatt f'moħħna nilqa l-proposta tal-Kummissjoni li qiegħda timmira biex tħejji għal fażi transitorja hekk kif aħna naqilbu sistema l-ġdida tal-BITS bejn pajjiżi terzi u l-Unjoni Ewropea bħala struttura unika mis-sistema sissa użata. Ġifri dik ta' BITS bejn pajjiżi terzi u l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea individwali. Abbozz ta' din l-opinjoni, ta' dan l-opinjoni, għandu l-iskop li jikjarifika referenza għall-investiment fit-test kollu billi tinħoloq toħloq definizzjoni speċifika għall-investiment barrani dirett. E kif speċifikat fil-komunikazzjoni maħruġa mill-Kommissjoni fis-7 ta' Lulju tal-2010. Dan l-akronomu ser ikun jismu FDI. Dan l-abbozz għandu kon l-iskop li naqqas kemm jista' jkun il-burokrazija żejda milli jitnaqqas kemm jista' jkun il-perjodu ta' stennija li bħalissa huwa konsidrat bħala bħala eċċessiv. Wara minn dan l-oġġettiv fondamentali għandu jkun illi tiġi ikkreata sitwazzjoni fejn l-investituri jkunu offruti sigurtà massima Għal dan il-għan ġew introdotti klawżoli li jippermettu lill kummissjoni li tagħmel tibdiliet f'xi bitz li mhumiex ċari u dawn ser ikunu ommessi mill-abbozz tal-opinjoni. Ta Apparti dan, l-opinjoni jrid jikkjarifika każi fejn il-Kummissjoni jkollha il-poter li tirrevoka l-autorizzazzjoni lil pajjiż membru milli jkollha bit. Klabtu koll il-Kummissjoni biex tipprovdi l-linja gwida li tkun tista' tintuża mill-pajjiżi membri fuq bażi volontarja sabiex jiġi iffaċilitat in-negozjar ta' bit da parti tagħhom. Dan jista' faċilment isir billi jiġu identifikati l-aħjar prassi fil-bits li hemm fis-seħħ bħalissa. Il-negozjar ta' bits huwa proċess kompless ħafna u jieħu ħafna żmien. Il-pajjiżi membri jistgħu għalhekk isibuha bit ila li jikkanċellaw bits li diġà hemm fis-seħħ sabiex jagħmlu triq lil bitz Ewropej li jkunu ta' kwalità inferjuri. U għalhekk għandna nħallu l-Kommissjoni tieħu żmien neċessarju fin-negozjar sabiex ir-riżultat aħari ikun dak mixtieq minn kulħadd kemm għall pajjiżi membri u kemm fuq kollox għall-investituri. U allura inħares il-qoddim, sur Sinjura President, li minix qiegħed nara bħalissa nħares il-qoddim għal-ħidma bejn ix-shadow rapporters biex insibu l-aħjar soluzzjoni għal dan id-dossier eh, illi huwa importanti illi niddiskutu niddeċidu dwaru. Grazzi. Ah, right. Dan huwa just in time sharing najdu l aħna. Għanna xi xanu rapporters li xtiq jitkellmu? Ramon, tajjeb. Grazzi, Signora President. Jena, għandi żewġ kummenti, żewġ idejat biex nibda negozjati u l-diskussjonijiet ma' rapporter. Dan huwa rapport biex nistabilixxu arranġamenti transnazjonali għal arranġamenti bilaterali fejn memx ehm, ftehim ftejim għal politika ta' investiment komuni. Sadattant, eh, il-bejts eżistenti inħalluhom jew nistgħu niftħu oħrajn jekk ikun hemm l-awtorizzazzjoni mill-Unjoni Ewropea, mill-Kummissjoni. Dana jsir biex il-BATs ma jkunux kontra il-liġi Ewropea, illi ma jkunux eh, taxkil għal l-iżvilupp u twetti tal-politika tal-Unjoni Ewropea. il professur Kaza jiproponi neħidin laħar kondizjoni, jien nixtieq diskuti miegħu din l-aħar tneħħija, għax ma nifimx għaliex. Minna ħal-oħra, e, diskussjoni għaddenja fuq kemm dawn il-miżuri temporani għandhom jibqaw fis-seħ sa kemm e, tiġi reviżjoni tal-proposta. E, skont il-komitati huma 8 snin u l-komitat interkomitat jipproponi erba' snin. Jien naħseb illi ħames snin għattu twil wis imma rapporter ma prezenta l-ebda emenda fuq dan. Għax tant nixtieq niddiskuti fuq din il-kwistjoni biex infit ninsib kalendarju tabella daqsxejn iktar eh, eh, daċen iktar aċċettabli. nishtiq nitkellem ma' xedda Rapporteurs u ma' Sur Kaza kollu biex ikonna kollaborazzjoni eh, importanti biex nkunu nistaw ninternazzjonalizzaw il-pajizi, il-kumpaniji il-ġodda. Pascal. Pascal mux se jitkellem, mela Udo. Grazzi ħafna Sharon, il-Shadow eh, Reporter tal-Partit tiegħi, sfortunatament illum ma setax ikun hawnhekk Mala. Għalli jgħidlu il-Shadow Reporter fil-fatt jixtieq jgħid proset lill-rapporter minħabba li hemm ċertu aspetti li huwa semma li huma importanti ħafna, jilqa' is-suġġerimenti tas-Sur Kaza u jishtiq illi jgħid li jekk aħna għandna noħolqu kompetenzi ġodda fl-Unjoni Ewropea, aħna rridu nkunu f'pożizzjoni wkoll sabiex nippruvaw noħorġu definizzjoni ġdida komuni dwar dawn il-kompetenzi u dwar dak li aħna qegħdin nifmu permezz ta' investiment dirett barrani din hija xi ħaġa importanti ħafna u aħna nixtiequ nissuġġerixxu illi fi traduzzjoni tal-mota kif aħna soltu u aħna għanna u ċertu emendi illi nishtiqu li nkunu inklużi anka f'dak li għandu xaqsam tfassil tal-punti dwar il-pits u anka dwar l-izvilup raġonevoli f'dak li għandu xaqsam konsiderazzjoni wkoll ta' protezzjoni tal-ambjent u standard soċjali dawn huma punti li ġew minħa tal-xadu rapportar tal-partit tagħna. Grazie. Thank you. Hemm xi ħadd ieħor? David, tixtieq titkellem fuq dawn il kommenti iva? Mhux ħandum, Sinjora President, eħe jiena diġà tkellimt mal-kollega eh, soċjalista u naqbel mal-proposti tiegħu kif ukoll naqbel mal-proposti tal-kollega tiegħi mill-grupp tal-Liberali eh, dwar eh, amendment numru 20 fejn allura jien qed issuġġerejt li għandu jiġi deleted, il-verità hija li il-paragrafu huwa with vag. Huwa with vag. U rrit nagħti iktar ċertezza lill-investituri allura meta meta nitkellmu dwar din il-proposta. Jiena li nista' inwiet il-kollega tiegħi li għandu jkollna proċess ta', diskussjoni biex dan, il-paragrafu għanqas ikun iktar kjarifikat biex allura ma jkollix il-bżonn għalfejn inneħħih mill-proposta. Jien ringrazzja lill kollegi tiegħi, Sinjora President, u ehm, nispera li fil-futur nemendawhom tal-mod dawn iż-żewġ proposti illi nkunu qegħdin nitfgħu quddiem l-investiment tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you very much. Uh, the... Grazie. L-iskadenza l-emendi anki għal dija 17 ta' jannar, konsiderazzjoni fis 7 ta' frar, e, il-vot fl-ekon fil-28 ta' frar, il-komitat lid f'Marzu u l-plenarja ta' Marzu. Mela, issa naddu għal punt tal-agenda numru 6 u nitkellmu fuq corporate governments in financial institutions. Konsiderazzjoni ta' abbozz ta' rapport minn Ashley Fox. Ashley, grazzi President, jena se nitkellem fil-qosor ħafna, nishtiq li dabli ringrazzi għal Shadows l-oħrajn li għataw l-kontribuzzjoni tagħhom. Peress li kienem limitu ta' numru, ma staċ indaħal proposti kollha, pero nistaw nintroduċuhom daw bl-emendi, nishtiq nirringrazzja l-uffiċċju għall-assistenza li ta' u jidispieċini li il-segretarja miċaw l-lum, eh, pero nishtiq nir-ingrazzja. Jina kelli ħafna laqat ma' kollegi, ma' istituzzjonijiet finanzjari, supervizuri, kommissjoni, u wasalt għal konklusjoni illi l-approċ tija ġenerali eja eh, il-prinċipju comply or explain. Jiena naqbel ma' Sur Kawdri irridu nieħdu approċ proporzjonali u fl-opinjoni tiegħi il-prinċipju comply or explain u għatajjeb f'dan il-kas. Jekk nħarsu lejn esperjenza tal-Istati Uniti, nistaw naraw il l-approċ tagħhom preskrittiv illi eh, protezzjoni normali f'din il-krizi reċenti eh, inkunu qegħdin namlu dannu, namlu ħsara għall-istruzzjonijiet finanzjarji, jekk namlu ħaġa differenti. Jina nemmen fermament illi s-sogru huwa intrinsiku u neċessarju fil-tħaddim ta' sistemi finanzjarji tagħna jinħalqu problemi meta l-istituzzjonijiet ma, jkunux seri, meta ma jkollhom sistemi biex ma jagħmlu ġestjoni u monitoraġġ tal- tal-riskju li adottaw. Għal dastant jien għandi ħafna proposti eh, biex jikorreġu din il-problema. B'mod partikolari, e, eh, dana se jgħin li kunem eh, strategija ta' riskju iktar xirqa u jgħin eh, l-appetit li l-istruzzjoni tandu jkollhom lejn is-sogru. Il-governanza tal-kumpaniji f'kull istruzzjoni jistaw ikunu effettivi biss jekk l-individwi li huma inkarikati biex jwettquha ikunu uh, Eh, seri għal daqstant il-persuni illi kunu fil-kariki l-iktar olja għandhom ikunu ta' kalibru oli. Irrit ikonlam esperienza, eh, irrit ikonem diversità ta' eh, arfin espertu, esperienza u karattru. U jekk ikonna dan, inkunu għet niżguraw l-istruzzjoni finanzjarji tagħna jkunu adattati, jkunu xierqa għal kull krizi meta tiġi u jekk tiġi. Issa, fuq il-kwistjoni tal-kumpens, din il-kwistjoni qed jiddiskutuha f'CRD tlieta u memx għalfejn nerġaw namlu irdu pjar ta' xol taħħom li huwa wieħed l-argumenti li semmejt fil-paragrafi tiegħi. Fuq dak li għandu x'jaqsam mal awdituri irridu niftakru illi l-ewwel obbligu tagħhom huwa illi jagħmlu eh, evalwazzjoni tal-preċiżjoni eh, tal-statements finanzjari li qed jikkonsidraw. Ma nistgħux aħna nimminaw ir-rwol tagħhom billi nżidu dmirijiet li ma jitħlux fil-kompetenza ta' esperjenza tagħhom. Jiena Eh, naqbel mal-Komissjoni li jemżon ikon iktar dialogu. Per għandu ikon jem dialogu fuq tlet eh, linji eh, supervizuri, auditori u istituzjoni finanzjari. Hemm kun dialogu kullimkien. U importanti għal partit interessati eh, anki dawk istituzzjonali li kolom rol iktar attiv biex il-bord ikun iktar responsabli eh, u biex nżidu l-parteċipazzjoni tal-EGA. Eh, ma jena nifem li jemżon kienatu dmirijiet fuq il-partijiet interessati u fuq l-azzjonisti għax inkella eh, toħor nitilfu l-kontroll ta' situazzjoni. Jena niqafaw, signora President, u jena les konsidera emendi konġunti ma' kollegi biex ninkludi anki oqsma li mumiex inkluż f'dan ir-rapport. Grazzi, tajt il-President, sur Korturi. Grazzi. Nish... Grazzi ħafna grazzi għal kulħadd tal-xogħol l-isfaġiment l-sur Gaza u nixtieq fil-fatt ehm, ukoll ngħid li kien hemm bosta dejat ukoll li kienu inklużi anke dak kien xaqsam kontrollu rwol tal-awtoritajiet tal-kontroll. Jiena naħseb iżda li fċertu osma importanti il-rapport jistgħu jissaħħaħ iktar. Aħna maħniex ma nistgħu ngħidu li ma naqblux mal-fatt li il-fatt li l-autoritajt u l-istituzzjonijiet m'għandhomx wolf dak li nixtaqsam il-kontroll, jina naħseb illi il-krizi u rritna, illi importanti ħafna li aħna naraw li fuq kull fejn li kunem kontroll tajab u li ma niperikolox b'emsa dan il-kontroll li loqqas tal-kompetittività. Aħna naħsbu kol illi fċertu fċertu situazzjoni din il-kontroll mhux biżejjed u anke l-wol tal-awtoritajiet tal-kontroll dak li xaqsam l-amministrazzjoni kbira ħafna tal-struttura finanzjera din hija xi ħaġa kbira ħafna u aħna rridu naraw illi anke fil-kumpaniji stess eh, ma jkollniex dawn it-tendenzi negattivi li jibqgħu jikbru fil-popolarità. Aħna naħsbu li rridu noqogħdu attenti ħalli jkollna valutazzjoni tar-riskju kif suppost ħalli wieħed ikun jista' jieħu azzjoni b'mod awtonomu. U jiena naħseb ukoll li aħna rridu namlu analizi esterna u kol ħalli nkunu nafu eżattament x'nu huwa riski u x'nu huwa l u naħseb illi bekk bat jkunu nistgħu naraw eżattament aħna f'ma sitwazzjoni nkunu sabiex nikkontrollaw x'nu naraw biċċar x'nu huma riski u nieħdu azzjoni kif suppost. Jiena naħseb ukoll li dak li għandi x'aqsam dan is-suġġett aħna m'għandniex għalfejn qogħdu nerġgħu ntennu dak il-punti li diġà edna qabel, però jina naħseb li tmexxija tal-kumpanija wkoll għandha tikkonsidra dawn il-punti kollha li huma semmina u hekk naħseb li aħna rridu nagħmlu għacħar il kummissjoni li aħna din nistennew li kien hemm bosta inizjattivi fil-fatt li kienu mħabbra fil-Green Paper u aħna nixtiequ li inħabru nejdu xinu huma l-prijoritajiet tagħna. Dan ħajkun ċar ukoll fl-emendi, però naħseb illi il-kol kemm aħna nistgħu nirqu ftejjim u bl-istess mod nistgħu naħseb nħorġu rapport pożittiv il-koll flimkien ingrazzjak. Um, Pascal, you asked for the floor, yes. Pascal, Pascal tixtieq li tkellem inti. Grazie, ma staċ eh, inkun prezenti fil għata qabel, pero jina nishtaqt namel xi kumment. L-ewwel kumment jirigwarda din il-vizjoni ġenerali fuq l-autoregolamentazzjoni fuq il-fatt li fuq il-normi tal-liġi pubblika. Waħda mill-problemi mil tal-krizi hija li l-autoregolamentazzjoni ma taħdimx u għanna bżonn ta' regoli. Infatti meta bank tieħu ħafna eh, sogri u tieħu ħafna flus, il il konkurenti ma jistawx jagħmlu hekk għax kulħadd sejħu riskju kemm jiflaħ u fl-aħħar tisplodi l-bużieqa u jaqa' kollox. Dina hija lezzjoni li aħna tallimna mill-kriżi. Aħna eh, rridu nsaqsu l-Kommissjoni u naraw x'għandha f'moħħa x'tagħmel naqbel mal-kadrawi. It-tieni punt, ir-riskju. Inti kont ettajt li funzjoni ta' sistema finanzjarju tal-banek huwa li għamlu ġestjoni ta' riskju Iva, il-livell ta' riskju, il-kapacità li wieħed identifika il-riski li jifimhom mhux kwistjoni biss ta' responsabilità tal-partit interessati ma anki tal-supervizuri u tal-leġislaturi waħda wahda eh, eh, punti li nishtiq nara fil-green paper huma li dawn il-imġiba komplikata mhijiex soġġetta għal supervizuri u il-kontrollur m'għandux dak il-livell ta' supervizjoni li hemm bżonn biex ikun jista' jagħmel evalwazzjoni tal-livell ta' riskju. Eh, dan jwassal għal krizi jekk ma nistawx naraw namlu evalwazzjoni ċara ta' riski Allora, dan appunto dan huwa appunt li għandu jkun ċarat fil- fil-dokument jiena naħseb li emżon nadottaw normi li kunu elementi ta' kompromess biex jisaxħu l-kompetenzi tal-kumitati differenti tal-evaluazzjoni eh, ta, ta, ta, tal-riskju u eh, emżon illi jamlu evaluazzjoni tal-proposti politika tal-proposti eh, ta' riskju. Matem kommenti fuq il-riskju, il riskju Jiena nishtiq li nkunu nistgħu ninkludu anki riski ekstra finanzjari. Dak li għandu x'aqsam ma' tibdil klimatiku l-banek jiffinanzjaw intraprizi ta' trasport, ta' enerġija, ta' uh, eh, anke ambientali. Jista' nistaw ir-riski ekstra Eh, inkunu nistaw ninkluduhom, nistaw nobbligawhom eh, l-intraprizi kommerċali eh, biex jagħmlu stress test anke ambientali. Jekk ikunem eh, finanzjament ta' power station per eżempju, xinu ma l-konsegwenzi fuq it-territorju il-banek li, li finanzjaw investimenti għal 30, 40, 50 sena illum ma jistawx ma inkludux il riskju tal-klima. Anki il reassurance o, l-Aġenziji ta' Reassurance għandhom ikunu interessati għal dawn l-ispejjeż. Għal da stant irridu naraw din il-problema mill bidunett U forsi. Meta naqra l-emenda 20 għandi l-impressjoni illi il-banek l-iktar importanti e, huwa e, li jkunu fil-board. u illi kollom ċans u koll jamlu analizi tal-politika bankarja kif rajna minar ma jkunem setat ta' kompens fuq il-bord, fuq il-remunerazzjoni tal-bonuses, jina naf li dina qed issir fi CRD3 u ma rridux nerġgħu namlu aħna, però għall-Parlament tkun ħaġa tajba biex nerġgħu nsemmu mhux la il-kompromess aħari ma l-opinjoni tal-Kumitat tal-Ekon u anki l klawzuli li tlifna fl-aħħar pożizzjoni għal raġunijiet ta' koerenza hemm bżonn nerġaw indaħlu l-ideat li ġew votati moċċar qabel ma saru diskussjonijiet mal-Kunsill. Grazzi Jean Paul. Grazie. L-ewwel net nixtieq ngħid illi nixtieq nitlob skuża lis-Sinjura Bazescu eh, fisem lis-Sinjura Bosescu li kella problemi ta' vjaġġi jiddispjaċija ma talbitni ngħid kemm nilqaw għal kooperazzjoni ta' Sur Fox u l-ħidma tiegħu fis ġranet li ġejjin se tressaq xi emendi Pero nixtieq ngħid xi ħaġa fuq din il-kwistjoni. Personalment ne preferi li proposti l kompromessi jitlaħmu daqsxejn iktar. Fla bozz li għanna eh, jgħatu situazzjoni li diġa eh, teżisti għal-inqas pajizi Minix se għaddi eh, eżami, f'eżami punti koll eh, ta' din eh, dan ir-rapporti, ma nixtieq li jkun hemm referenza għall autorità ta' Supervizjoni Ewropea. U naf li l-autoritajiet Nazjonali huma involuti fil-applikazzjoni tar regoli u koll imma nixtieq illi responsabilità tal-autorità ta' supervizjoni Ewropea tiġi msemmija u nishtiq nisħaq ukoll fuq il-kontrolluri għax ah, hawnhekk għaw intenzjoni tajba fuq l-idea ta' autoregolamentazzjoni, pero ma naqbilx ma Pascal Canfan, pero fi prinċipju uh, xejn ġust. Grazie. Jiena shadow tal-għaldi u dan jfisser illi nistanajt il-komment tiegħi. Forsi se nagħmel diskors għaxena ta' diffiċli. Kelli problemi. Grazzi tal afas li tajtna illi naturalment nistaw anki nżiddu xi dettall l u lem, kif qalu anki kollegi oħrajn. Jiena naprova illi kun hemm approċċ ta' proporzjonalità, forsi tkun tista' eh, eh, tuża iktar il-prinċipju ta' comply or explain, eh, anki fuq l-istruzzjonijiet mod partikolari jista' jkun hemm xi oqsma li fihom irridu jkunu daċċen iktar b'saħħithom mill-sempliċi comply and explain. Mm. Jiena weħed eh, nistaw jisibu eh, problemi jekk nkunu preskrittivi wis għax mbagħad ikonna mentalità ta' tick box. Eh, u iktar importanti li nagħtu kommenti ġenerali, rridu noqogħdu attenti ħafna biex l-affarijiet infaslu b'mod li niżguraw illi nagħtu stampa aktar ġenerali u l-interkonnessjonijiet jumbat ikunu inklużi automatikament din hija suġġett illi hemm bżonn jittieħed Eh, fuq livell tal-bord. U dan għajwastanna direttament fil-idea li eh, ikonna diversità fuq il-bord. E, eh, Jena marriċ diversità għal biex nkunem korretezza politika u importanti li l-persuni kollom l-esperienza l-xirqa. Però f'ċerti kazijiet jista' wieħed ikun lejn il- Eh, l-xelluk jew l-lemin u dan jistagħati eh, aspetta għaxen iktar ġenerali. Fuq dak li għandu xaqsa ma' diretturi nistaw anki nimportaw xiftit mill-lingwax eh, li kienem fi CRD3 fuq intrusive checks, eccetera, biex nizguraw illi ikunem nis ġusti biex ikollum laħjar arfin għarfin espert, possibli. Kien interessanti fil-green paper jekk il bords għandu xi kollu iktar responsabilità. Naħseb li risposta tiegħi huma li għandu jkollhom responsabilitajiet li jiena kelli f'moħħi minn dejjem li għandu jkollhom. U dan għandu jidħol fil-kwistjoni ta' comply and explain. Jiena naf li hemm boards of directors, boards of directors li fallew Allura kif se nir ninforzawa, kif se nsaħħuha din il-ħaġa b'mod tajjeb. Umbat fuq kwistjoni ta' istituzzjonijiet sistemiċi, jien naħseb illi din id-direttiva u dak id-direttivi dawn il-dawn il-eżekutivi huma eh, n-nies li għandhom ħafna eh, ħafna x'jamlu u l-kwestjoni hija kemm jistgħu jkunu membri ta' board, forsi għandu għandu jkun hemm limitu, forsi mhux iktar minn tliet boards. Kif fil-fatt eh, jistgħu verament jirrexilhom Eh, jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom anke jekk huma membri ta' tliet boards kbar importanti. Għal daqstat eh, ma nafx hekk eh, intkom taqblux illi konna l-istess nies illi jkunu fuq boards differenti. Jiena nixtieq li jkun iktar diversità fin-nies għal daqstant illi namlu limitazzjoni Eh, għal numru ta' borz li jistaw jihdu sem fjom, specialment jek kumbat ikunu diretturi. Jina toġobni ħafna il-rabta mal audituri minnajr ma nimponu fuq il-territorju li se interfjeni fid-dmirijiet l-oħrajn tal audituri Però hemm modelli fejn dan il-sistema jeżisti fil-passat u rridu nistudjawom dawn il-sistemi u forsi eh, nistaw najdu l auditori għaddom eh, forsi indunaw illi hemm ċerti investment banks li għandhom eh, ċerti affarijiet li ma kienux inklużi u u dan għandhom ikunu flodits u għandhom najdu najdu għom u kolmet għanibatu rapporti li supervizuri Din hija ħaġa importanti. Importanti li jkun anki pratika ta' disclosure, voting disclosures minn naħa ta' investituri istituzzjonali. Għal daqstant jiena se natikom lista eh, ta' affarijiet li nixtieq li daħlu hawnhekk. Fl-aħħar nixtieq nagħmel komment fuq il- eh, pakett ta' struttura ta' supervizjoni taħt il-pratiċi ta' konverġenza u supervizjoni, ta' pervizjoni e, minnaħat ta' autoritajiet kompetenti fejn evalwajna fost affarijiet oħra l-konverġenza fil-dipendenza ta' funzjonamenti tal-autoritajiet kompetenti u tal-governanza tal-kumpaniji. Tkun ħaġa e, utli li nħejju possibilment f'dan ir-rapport u ninkludu dawk l-aħjar prassi li nistennew minnant il-governanza tal-kumpaniji li nistennew anki mill-istruzzjonijiet finanzjari un nistennew anki fl-arkitettura, fl-istruttura ta' supervizjoni e, nazjonalment u anki fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. U din tkun ħaġa utli biex insaħħu dak li diġa qiegħed inkluż fil-rapport. Dawn huma e, l-idejat tiegħi u se jkonna laqa iktar tard din il-ġimgħa u nista' forsi nespandi xejn iktar fuq da. Hemm xi ħadd iktar li jixtieq jitkellem? Mela le ngħaddi il-mikrofonu lilek Ashley. Grazzi President, grazzi wkoll lill kollegi l-oħrajn li jittaw l kontribuzzjoni tagħhom għad-dibattitu jiena napprezza li intkom qed tippruvaw jiena nifhem li inti qed tipprova ma tawalx għallu <coughs> għax tant nevita li kommenti issa u najt illi il-kommenti il-ħat nota ta' diskussjoni u l-kommenti tijaj natijom fil-laqat l-ohra li sejkonna. Grazzi eh, ħafna. Eh, mela, il-skadenza għall-emendi 17 ta' jannar, konsiderazzjoni tal-emendi 7 ta' frar, il-vot nittamaw fil-16 ta' marzu, il-plenarja fil-plenarja ta' april. Mela, issa naddu għal smih mal-president mal-presidenza li għabba kif spiċat u nishtiq insib li surrenders mill-presidenza Belġan għal dastan tibqaw f'postkom. Okay, update on the timing. We've Mela, aġġornament għanna eh, interval ta' 10 minuti sa' kemm il-ministru jasal. Eh, biex nitkellmu fuq il-politika belġana, mela 10 minuti oħra. Yes. Okay. Right, well, uh, thank you for waiting, colleague. Grazie tal-li stennejtu, għaziz kollegi, dispeċini li zammejtkom t-stennew, pero naħseb il-kol kem aħna politiċi u l-kol nifmu illi ikun diffiċi xikultant tasal ċertu deċizjonijiet u jieħu l-ħin. Kontenta ħafna nista' nilqa' fostna għal darb'oħra id-Deputat Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi, Sur Rangers, mhuwiex stranġir fostna. Aħna naħseb iltqajna forsi ftit iżejjed f'dawn l-aħħar sitt xhur, però kellna suċċess ukoll u naħseb li din hija xi ħaġa pożittiva ħafna li aħna fil-fatt ikunu l-okkażjoni sabiex ngħidu proset il-presidenza u nitkellmu wkoll fuq l-isfidi li għandna qudiemna bħalissa. qed jiena naħseb illi aħna kellna sitt xhur ta' suċċess u jiena kontenta ħafna xorta waħda għanna dan il-moment minkejja li forsi xiftit indewansa biex nistidnek ħalli tindirizza l kollegi dwar is-suċċessi tal-Presidenza u l-sfidi li jinti taħseb li għandna minister qudiem. Grazzi ħafna. Nishtiq, nirringrazzjak tal-istadina tiegħek u tal-presentazzjoni li għadek għamilt. Nishtiq ngħid li kien pjaċir kbir illi bitqajt magħkom mal-membri ta' dan il-Parlament u tqajt ma'kom ta' spiss. U kien pjaċir kbir għalija wkoll illi kon nistieden nawwek ħalli nkun nista' nawguralkom mod personali li sbaħ xewqat għas-sena l-ġdida għas-sena 2011. U l-Kumitat tal-Ekonomija kif ukoll il-Parlament kollu. Jien ma nixtieqx li noqgħod insemmi l-affarijiet kollha li aħna nixilna nilħqu matul il-Presidenza Belġjana, fil-proċess tal-kodeċizjoni ħna kien importanti ħafna naħdmu mill-qrib mal-Parlament, però nixtieq insemmi xi ftit affarijiet biss. Issa dwar il-proċedura jiena nixtieq ngħidilkom milli mill-ewwel tal-Ulju tas-sena 2010 aħna xtaqna li norganizzaw fil-fatt ehm, ftejn ħalli nkun Laqa ħakun nistaw aħna niddiskutu il-proċess ta' kodeċizjoni u aħna kien ċerta li li kena naħar l minn naħar uħra l il-Parlament, pero kien kważi impossibli illi nistennew li tittieħed deċiżjoni ċara fil kunsill u mbagħad fil-Parlament jew kellha bil-kontra. Minħabba li jekk inti torganizza ċarġa bħal din mbagħad kulħadd ikun jixtieq illi jżomma l-istess pożizzjoni u aħna xi kultant ikunu nistennew li għaddew snin qabel ma intemmu l-proċess, ġifieri aħna mill-ewwel tal-Lulju aħna għedna li kien ħajkun l-ewwel laqgħa bejn il-Parlament bejn tliet istituzzjonijiet dwar il-punt ta' supervizjoni. Kien importanti li aħna dejna mill-ewwel tal-Lulju stess u aħna ma kienx biss lan tal-Presidenza li nagħmlu dan iżda aħna wkoll xtaqna rajna li kien hemm xewqa wkoll minnaħa tal-Parlament, minnaħa tal-reporters kif ukoll minnaħa ta' xi ftit membri minn dan il-kumitat u kien importanti ħafna li aħna niftehmu min-naħa tal-Parlament li nipposponu ċertu voti u jiena ma nixtieqx nerġgħu lura din id-diskussjoni però kienet ċara li aħna kellna l-istess viżjoni għal din raġuni kien possibbli li aħna nagħmlu negozjati u nilqu ftejn Settembru f'Settembru aħna organizzajna ċertu proċessi wkoll anke direttiva tal-IMF u mbagħad iktar il-qudiem kien iktar possibbli li aħna nilħu ftejn fuq l-Aġenzija Regolatorja, ecc. Aħna sabiex ikun ċari nixtiequ ngħidu li aħna kellna għan prinċipali wieħed importanti ħafna. Ġifieri supervizjoni finanzjarja u jiena kuntent ħafna li aħna rnexxinna nagħmlu dan b'unanimità fil-Kunsill u fil-Parlament. Aħna naturalment provajna wkoll nagħmlu iktar minn hekk permezz ta' direttivi oħrajn u aħna għandna xi ftit direttivi wkoll fil-proċess u ħejkun ix-xogħol tagħna sabiex nivvanzaw, però aħna wkoll għandna ix-xogħol tal-implementazzjoni ta' dan l-ewwel pakkett, ġifi l-implementazzjoni ta' dan il-proġett il-ġdid u importanti li aħna jkun nistgħu nibdew bil iktar fis possibbli dawn it-tlet awtoritajiet ġodda U jena nishtiq ngħid li grazzi għall kummissarju kien possibbli li aħna norganizzaw dan il-proċess li kollha shortlist tal-kandidati ta' dawk in-nies li huma maħsuba biex jieħdu il-kontroll u inti ħad organizzaw kol smi fil-parlament qabel ma jinħatru il-presidenti ġodda għal dawn l-autoritajiet. Għal bord tinja sessor differenti minħabba li aħna id-deċidejna fl-imkien li ħajkun il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew li ħajkun iċ-ċer fil-fatt dan il-Kumitat il-ġdid li ħlaqna. Issa l-ewwel parti eh, ta' suċċessana tas-settur finanzjarju eh, kien dak kien kapitlu importanti u sabiex aħna nikkonkludi dan il-kapitlu aħna kien l-idea li nippruvaw nitalmu l-iktar lezzjoni importanti mill-kriżi finanzjarja aħna provajna nitalmu lezzjonijiet tagħna b'regolamenti differenti u jiena naħseb ukoll li qed nittama fil-fatt li sena wara sena xahar wara xahar qed eh, nistenna li jkun hemm iktar viżjoni Ewropea fuq dan is-settur finanzjarju. U rridu naraw jekk tin xi ikollha suċċess u xi ikollek l kompetenza għal dawn l-awtoritajiet il-ġodda u għall-esma wkoll. Minħabba illi hawnhekk kellna wkoll diskussjoni importanti ħafna fuq ir-rating agencies. Issa nixtieq ngħid li matul dan il-perjodu aħna ħdimna ħafna wkoll fuq it-tmexxija. Kien hemm numru ta' azzjonijiet li ttieħdu fil-fatt matul il-Presidenza Belġana. Herman von Rompuy, il-President tal-Kunsill Ewropew, mexxa task force biex aħna nippruvaw nanalizzaw dawn il-miżuri l-ġodda fuq it-tmexxija u f'Settembru aħna rajna li kien hemm proposta leġislattiva minnaħa tal-Kummissjoni u l-idea kienet matul il-Presidenza sabiex nippruvaw nagħmlu kemm jista' jkun progress għal dawn l-azzjonijiet. U għaparti minn hekk ukoll nippruvaw ikun diskussjoni mal-Parlament fil iktar fis possibbli. Matul l-iskambi ta' opinjoniet li kellna, aħna nistgħu ngħidu li l-idea kienet il-rapporters kienu ħajibdew il-xol tagħhom u Umbat, fl għol part s sena 2011 aħna ħankun nistgħu mmorru lilien minn dan l-ewwel stadju nibdew diskussjoni mal-Parlament. Jiena nittamma li dan ħajkun possibbli u l-kundizzjonijiet ħajkunu l-istess kif kienu għal pakket ta' supervizjoni. Il-kondizjonijiet kien diġa stipulati mill-Kummissjoni Task Force ukoll diġa għamlu x-xogħol li kellhom jagħmlu, ġifieri jiena naħseb li issa nistgħu nibdew l-implementazzjoni. Jena nxinejt u kolli matul il-Presidenza Belġana, ħna nxinna namlu xiftit ta' progress anka dwar il-semestru Ewropew. Pero f'dak l għandu xaqsam il-bija ta' xogħol li għandna x'namlu jiena naħseb li issa d-dibattitu għandu jibda mal-parlament, jena nxtiq u koll għal-reporter, saħna naħdmu ħafna fuq dan is suġġett u fil-konsil aħna kanna u koll dibattitu dwar is-sanzjoni dwar dawn jekk għandhom xi jeżistu u kif jistgħu japplikaw dawn għal dawk l-istati li forsi ma jsegwux ehm, dawn l-istituzzjonijiet mod preċiż, però kif qed tilkom aħna minna proposti tagħna matul il-Presidenza Belġana U dwar it-taxxi, dwar tassazzjoni, għal darba oħra u hekk naħseb li nistgħu ngħidu li għamilna xertu progress matul il-Presidenza jiena mhix ħanoqgħod nidħol fid-dettall tekniku tal vattu u ċertu miżur ġodda li kellhom ikunu implementati minn ħadd l-Istati Membri. Però aħna għamilna progress ukoll dak l għandu x'jaqsam ġlida kontra l-frodi permezz ta' kooperazzjoni amministrativa l-ewwel qabel kollox jiena xtaqt ngħid xi ħaġa wkoll dwar dan is-suġġett. Minħabba li dan huwa importanti ħafna anke għas-swieq finanzjarji, aħna xtaqna li konna anonimità dwar dan ħalli bekk aħna nippruvaw nagħmlu progress għal-regolament il-ġodda f'dak li xaqsam il-hedge funds. S'ista meta qed nitkellmu fuq it-tassazzjoni aħna għandna jkollna unanimità u allura din nippruvaw naħdmu fuq kompromess issa dwar il-Ministeru ġdid ta' Tassazzjoni dan huwa importanti u jista' japplika wkoll għal numru differenti ta' taxxi u tħulu ħalli ħallibek il-gvernijiet ikunu jistgħu jiġbru l-flus aħjar jiġġildu ħafna aħjar kontra l-frodi grazzi għal informazzjoni issa. L-pjanar kien stabilita din l-informazzjoni fil-ġejjini u b'mod speċifiku fuq tassazzjoni jiena nixtiennit li għana ħankomplu għaddejjin bix-xogħol tagħna fuq il-sistema bankarja eh, taxxi kif ukoll levies fuq is-settur finanzjarju dak kien ukoll dibattitu illi aħna diskutejna numru bosta drabi s-sena li għaddiet, però aħna wkoll provajna niddiskutu fuq il-level tal-Konsill Ewropew kif ukoll fuq il-level tal-G20 dwar it-taxxa tat transazzjonijiet finanzjarji aħna nafu li dan huwa suġġett xejn diffiċli sabiex niddiskutuh, però aħna provajna niddiskutuh U fil-fatt stabilixxejna grupp ta' ħidma li bħalissa qiegħed janalizza l-approċċ prattiku ta' din għal din it-taxxa tip ta' rati li jistgħu jkunu Eh, marbuta għal din it-tip ta' taxxa ċentra. Din għandha tkun diskussjoni politika wkoll ħalli naraw kemm huma lesti l-istati membri sabiex jimplementaw din it-tip ta' taxxa. Aħna verament xtaqna nagħmlu ħafna progress dwar dan u sabiex jiena nikkonkludi dwar dan ir-rapport qasir m'hemmx fejn noqogħdu nerġa' l-kom dak li aħna minna jina nixtinejt ilkom illi provajna namlu progress u dwar il-finanzi pubbliċi aħna ma xtaqniex ninkomplu nsaqsu jekk l-istati membri fil-fatt jirrispettawx iċ-ċifri u l-għanijiet li huma stabiliti fil-patt ta' stabilità u din l-idea ta' 3% tal-prodott gross domestiku kif ukoll il-bilanċ fuq perjodu itwal ta' żmien u dak dwar id-dejn pubbliku li m'għandux ikun ikbar minn ċertu perċentwal tal-prodott gross domestiku tal-pajjiż Pero jien naħseb li anka jekk aħna rridu naraw jekk aħna nistgħux nissodisfaw il-ħtiġijiet tal-pubblika tal-pubbliku in ġenerali tas-soċjetà. U anka jekk inħarsu li l-demografija bħalissa aħna għandna punti bħal pensjonijiet u l-kura tas-saħħa. Dan kollha mu marbuta mar-riżorsi. U aħna rridu ngħinu li dawk il pajjiżi li mhumiex eh, f'pożizzjoni illi jippruvaw isolvu dawn il-problemi weħidhom. Jiena naf il-parlamentari jixtiequ jisimgħu iktar dwar dan aħna fil-fatt ressaqna eh, rapport dwar politika tas saħħa politika dwar il pressjonijiet u politika tal-edukazzjoni. U naħseb li importanti ħafna li nitkellmu fuq il-budget anka fuq dawn il-fronti importanti ħafna. Jiena naħseb li hemm ħafna ħafna xogħol li jrid isir dan huwa xogħol importanti. U nafu li bosta xogħol li qed isir fuq livell statistiku, però hemm bżonn li jkollna statistika min-naħa ta' kull stat membru ħalli bekk ikollna stampa ċara ħalli bekk nkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet tagħna dwar il-finanzi pubbliċi. Aħna nistax nitkellmu fuq dawn l-affarijiet fid-dettalj jekk ma jkollniex iċ-ċifri li jista' jistgħu jtuna idea ċara ta' situazzjoni fi stati membri differenti. Apparti minnek, dwar l-analizi tal-budget naħseb li fuq l-ifel ġenerali aħna nistgħu naħsbu wkoll analizzaw xejn ir-rwol tal-Unjoni Ewropea, rappreżentazzjoni tal unjon Ewropea fil-pajjiżi tal-Istati Membri kif ukoll fora internazzjonali, jiena naħseb mod partikolari fuq l-IMF, kif ukoll aħna minnaħat tal prezenza Belġana ħankomplu dibattitu tagħna mal partit interessati madwar il-bajda ħalli naraw jekk l-IMF jistax jikun organizzat mod differenti ħalli bekk jittieħdu iktar konsiderazzjoni l-pajjiżi li qed jiżviluppaw aħna wkoll. Isna l-qafas tal-G20 u forsi nistgħu aħna nagħmlu da kollu li nistgħu sabiex napprofittaw mill-Presidenza Franċiża tal-G20 din is-sena. Però rridu noqogħdu attenti wkoll għal punt tal-konverġenza minħabba li jista' jkun li l-IMF jekk eh, qed titkellem fuq rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea għandha tkun l-istess bħal tal-G20 għandhom dawn iż-żewġ format għandhom ikunu l-istess għandhom ikunu simili. Dawn huma żewġ punti li aħna nixxina nagħmlu progress dwarhom matul il-Presidenza Belġana, però ma nixtieqx illi nieqaf mingħajr ma ringrazzja lilkom rapporters, il shadow rapporters, il-kulħat, l-assistenti, il-daw kolla li jena għajt maħħom matul dawn is-sitt xhur nixtieq verament ngħidilkom li kien pjaċir kbir li naħdem maħkom b'mod ta' sekk effiċenti li nsibu wkoll konklużjoni fuq ċertu diskussjonijiet u dokumenti jiena naħseb li forsi jekk inti taħdem mal-Parlament. Forsi taħseb li jett taħdem fuq xi ħaġa li hija esklusivament pożittiva jew esklusivament negattiva, però jiena naħseb illi f'kull każ aħna rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex napprofittaw mis-sitwazzjoni manka fil-każ tal-Presidenza Ungeriża aħna rridu naraw li nkunu pożittivi ħalli nibbenefikaw kemm nistgħu mix-xogħol li ħajsiru tul dawn ix sitt li ġejjin aħna ħankomplu naħdmu anke fil-kuntest tal-Presidenza trio aħna ħadna wkoll fidejna minnant il presidenza minnant l-Ispanjoli ta' għabrilna u aħna għankoplu naħdmu namlu kontribut tagħna. Grazzi ħafna. Għandi bosta kelima li jishtu jitkelmu. Nibdew bik, Jean Paul. Grazzi ħafna, Ministru. Aziza President. Jina naħseb li Huwa tajjeb li inti hawnhekk nawguralkom anke aħna min-naħa tal-partit tal-PP l għata s sena 2011 inti kont dinamiku ħafna u kellek ħafna suċċess u jiena darbohra nixtieq nirringrazzjak tal-parteċipazzjoni kollha fuq livell personali minnaħa tiegħek, naħseb li mingħajr lajnuna tiegħek żgur li ma kienx naxxinna li aħna nilqu ftehim fil-ħin stipulat, però mhux ħankompli bit-tifħir, iżda nixtieq insaqsi xi ħaġa żgħira ma Meta inti t titkellem fuq supervizjoni fil-plenarja inti li dan kien fatt storiku fil-fatt. Naħseb li kol kemm aħna nixxinna nagħmlu pass il qudiem importanti ħafna U anka dwar l-għażla tal-tlet awtoritajiet ma nafx kif din taħdem naf li hemm ċertu proċedura, però din għandha tittieħed fuq livell simboliku ma naħsibx li nistgħu ngħidu illi dawn l-autoritajiet għandhom jirrappreżentaw pass importanti l qoddim għal kontroll tal-riski finanzjari mingħajr ma l-President ikun magħruf mingħajr l-ebda tiskwit. Jiena naħseb illi jissa jkun illi naraw li jkun hemm sinjali ċari ħafna u naħseb ukoll li meta nistabilixxu l-istituzzjonijiet irridu nsommu f'moħħna li meta eh, aħna din nitkellmu full ħolqien tas-sistema ta' supervizjoni Ewropea huwa fatt storiku fl-Ewropa aħna nixtiequ rridu l-opportunità ħalli naħdmu ħafna aħjar fuq il-livell Ewropew. Ringrazzjak ħafna tax-xogħol u l-ħidma tiegħek. Sur Ministri għan nixtieq naqbel ma dak għal Jean Paul jina naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam iżda l-awtoritajiet u kontrol dan huwa test aħna mill-ħadd soċjalisti demokratiċi mhux dejjem konna qegħdin naqblu miegħek matul il-Presidenza Belġjana u anke il-ġurnata eh, maħniġ dejjem tal-istess opinjoni dan mhuwiex bil-fors li aħna dejjem naqblu ma' xulxin, issa dak li aħna nixtiew ngħidu għalli aħna dejjem diskutejna b'mod kostruttiv, b'mod miftuħ u aħna enna sabiex l-Ewropa timxil qoddim din il-kwestjoni jiena aħna fil-fatt diskutejna ħafna dwar dan huwa test ħalli naraw kemm hija serja l-Ewropa f'dak li għandu xaqsan tfassil tal-politika u jiena naħseb li dik ta' ħaġa li ċittadini ħa eh, ħajħassu nuqqas tagħha huwa illi il huma jkollhom fil-fatt il Il-benefiċċji jarawhom fiċ-ċar meta huma jkunu qegħdin jaraw illi l-kumpaniji jkunu qegħdin mixjin tajjeb. Jiena nixtieq ringrazzjak ħafna tal-ħidma u tal-parteċipazzjoni li rejt matul dan is-sitxur li għaddew. Obrigado. Eu gostaria de começar por cumprimentar Grazzi ħafna. Nixtieq nibda billi ngħid proset mod partikolari lill ministru f'dawn għax-xogħol tiegħu eh, matul is-sitt li għaddew u l-mod ta' kif mexa mal-Parlament Ewropew. Jiena għad nota ta' dan fuq livell personali minħabba li kont wieħed minn dawn ir-rapporters illi ħadmu ħafna fuq ir-riforma ekonomika ġifieri aħna nafu eżattament kif eh, ħdimt inti mal-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq insaqsi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel kif inti tista' tipprevedi u taħseb li jista' jkun il-futur tal-ewro. Aħna nafu eżattament x'ġara. Illum stess Gazzetta Internazzjonali tkellmu fuq il-pressjonijiet li qegħdin jafsu fuq il-Portugal u dwar il-Fond ta' Stabilizzazzjoni tal- eh, unjoni Ewropea inti x'taħseb taħseb eh, illi vera impressjoni sabiex il-Portugal tappella ħalli tuża dan il-fond tal-Unjoni Ewropea u tini ħaġa fuq it tmixxija ekonomika x'taħseb inti? Wara li rajna dan id-dokument tal-kunnaħat tal-Kommissjoni dwar it-tnaqqis tal-dejn fuq il-bażi annwali. U x'inhi l-pożizzjoni tal-Kunsill? dwar il-kwestjoni tal-eżenzjonijiet. Jina naħseb dak li ħana għamil minħabba nfanċanna ħin huwa li aħna nieħdu żewġ kelliema oħra li ewwel u nippruvaw nwiġbu. Filip Kieġba, grazzi ħafna. Jiena num mħassab ħafna fuq il-pajis tiegħi, però jiena jkolli ngħid li ninsab pittos gburi għal-mod ta' kif il-Belġu mexxew il-Presidenza għall-mena speċjalment fid-dossier tiegħek jiena naħseb illi inti verament ħadd il-wol tiegħek tal-President tal-Ekofren b'mod serju ħafna u kont enerġetiku ħafna fil-ħidma tiegħek. Jihna rajna d differenza Eh, ta' ħidma tagħhom meta mqabbla ma' Spanja u naħseb illi jiskur nistgħu naraw id-differenza bejn ix-xogħol li għamiltu intom u l-Ungerija. Mela l-għanet fuq ix-xogħol li sar fuq l-awtoritajiet ta' supervizjoni. Jina ninsab pjuttost inkwetat fuq numru ta' kandidati u anka dwar it-tmexxija ekonomika punt illi forsi ma tantx ħareġ daqshekk fid-dibattitu kien dwar il supervisjoni makroekonomika l-idea li l-indikaturi fil-fatt għandhom jagħtu stampa aktar ċara u li l-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom ikunu voluti fil-proposti. Aħna nixtiequ li nkunu voluti wkoll U minħabba li inti għandek ftit ħin liberu, issa minħabba li inti m'għadekx taħdem fil-presidenza tal-Kunsill u m'għadekx il-President tal-Ekofin, jina għandi rigal zaħir, għandi ktib għalik illi dwar u għaktib dwar prosperita mnajt kabbir dinjax, u għaktib li jina nishtiq li jinti taqra meta jkoll issa li għandek daqsxejn ħin liberu. Tajjeb, mela għandu xaġa xiraqra qabel jorqot. Grazzi ħafna Iva, aħna fil-fatt dawn l-aħħar xhur kellna din l-aħħar sena kellna żewġ presidenti tal-Ekofin. Kellna president minnħat tal- um, żewġ presidenti kif ukoll għalkemm president Van Rompuy. Jena nixtieq nkun naf kif kienet din e, fl-esperjenza tiegħek ġifieri l-fatt li kien hemm ukoll President Van Rompuy apparti l-Presidenza Belġana, da kien pass il qoddim kif aħna konna din nimmaġinaw li ħajkun, jew nkella dan kien sempliċement xaħġa ġdida li aħna zidna mal-komplessità tal-proċessi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għal dekom patke. ħafna. Aziz Ministru, aħna verament nixtiequ li ringrazzjaw tal-sforzi attivi ħafna li intom ħattu minna ħadar Presidenza Belġjana u tal-li ħejjejtu ħafna dossiers li issa ħajjet fidejn il-Presidenza Ungeriża u tal-pozittività li intom qed tantulna flimkien max-xogħol li aħna għandna nagħmlu. Naturalment jiena naħseb li trio qed jipprovdi ċertu kontinuità. Sabiex aħna nkunu nistgħu nindirizzaw aħjar dawn ix-xogħlijiet li għandna nagħmlu u sħalli bekk aħna sew kopju bix-xogħol tagħna, però fl-istess ħin aħna nistgħu naraw li hemm bidla fl-enfasi fl-ewwel nofs ta' din is-sena manka fit-tieni nofs ta' din is-sena matul presidenza Pollakka. Nafu illi ħafna drabi fil-fatt aħna nindirizzaw it-tkabbir ekonomiku l kupru ekonomiku però ma nistax nara illi din ħad tkun xi ħaġa daqshekk b'saħħitha fl-Ewropa jekk intom fil-fatt tistaw taraw li aħna bħala presidenza ġdida rridu nirtu dak kollu li kien diffiċli ħalli bekk aħna nippruvaw nkomplu nħeġġu l-isvilupp ta' dawn id-dossiers. L-istati membri għadhom din jikkombattu b'ħafna kontra ħafna dejn li jagħti perikola l-istabilità tal-Ewro u tal-Ewropa. L-Ungerija għandha pożizzjoni pożittiva ħafna minħabba li l-politika ekonomika tagħha kif ukoll l-istrateġija tas-sena 2020 jaqblu ħafna ma' xulxin minħabba li aħna fil-fatt qed insaħħu wkoll b'kull mod f'kull stabilità finanzjarja, però l-lan tagħna huwa konġunt huwa l-istess. li meta aħna qegħdin ngħidu li għandna nintroduċu iktar miżuri ta' tmexxija ekonomika, ir-riforma il-politika agrikola komuni l-ġdida jew il-perjodu ta' pjanar tal-baċet il-ġdid dawn huma kollha inizjattivi li ħajftu kapitli ġodda u ħajrappreżentaw sfidi ġodda. Anka l-Ungerija illi ħajkollha rwol. wol il tal-ew ħajkolla għall-ewwel darba rwol ta' tmexxija tal-Presidenza tal-Kunsill. Jiena naħseb li tkun soluzzjoni tajba li kieku aħna jkollna approċċ kemm jista' jkun kostruttiv għal dan ix-xogħol li jkun bbażat fuq sens komun iżda nippruvaw ukoll insolv nippruvaw nsibu soluzzjoni għal dawn il-kwistjonijiet ħalli bekk. din it-tazza nofsa mimlija aħna nkunu nistgħu fil-fat nużawa u nadduwa l-presidenza kollakka. Naturalment f'dan il-perjodu ta' wara trattat li għadda trattat ta' Lisbona aħna dejjem ħajkonna xogħol jitredda l-kull presidenza u naħseb li relazzjoni li tkun li jkun hemm il-presidenza li tkun eh, għandha rwol ta' twixxija f'dak li dejjem kun xi ftit jew diffiċli. Nissa ngħidilkom li l-Presidenza Ungeriża tixtieq li tipperfezzjona dan ix-xogħol din ma magazzi. Thank you. Okay, grazzi Signor President. Jiena ħanuħu l-mikrofonu biex nirringrazzja l-Ministru nifraħlu għax-xogħol li għamel fis-siċċur li għaddew naħseb illi ħa il-presidenza fi żmien diffiċli u irnexxielu isib mod ta' kif isib soluzzjonijiet għall affarijiet li ma deru li ma kellhom soluzzjoni. B'mod partikolari nixtieq nirringrazzjah u, u tal-li kien kapaċi jara li mhux dejjem huwa possibbli li wieħed ikollu l-istess opinjoni. Stati membri differenti kellhom rapport differenti eh, u fix li dawer nexxilek inti il-sipa eh, soluzzjoni tal-ħafna affarijiet allura nixtieq nirringrazzjak. Eh, dik li litanija ta' eh, ringrazzjament li kien jistoqlok u nixtiequk solvi l-problema tal-makrosolverjanza Ewropea nafa illi inti ħaċċi noti aħna però għanna festin li qed barra barra wkoll għalek nixtiequk tatina l-aħar sibiet tiegħek dwar din il-problema kbira illi nafli jinti inti ħatkun involut biex jinsabu soluzzjonijiet għalija grazzi ħafna għal reazzjoni ta' kompozittivi. Aħna nafu l-provajna narraw Eh, li jisiru ehm, diskussjonijiet u nilħu kompromessi eh, fil-Belġu mhux hemm dan nisir organizzati manna aħna għandna tradizzjoni antika dwar dan. Aħna u koll nasikuru għawkom illi komplu naħnu mal-Ungerija fi xur li ġejjin biex insolvu xi kwistjonijiet differenti. Fi rigward tal-kwistjoni naf fil-qosor eh, tal-presidenza tal-autoritajiet supervizori differenti l-ideja kienet illi namluhom autonomi kemm jista' jkun u autorattivi kemm jista' jkun. Eh, fil-fatt saret eh, short, short list u sar skrutinju tal-panel u mbagħad l-awtorità supervizorja waslet għal deċiżjonijiet u jien kont sorpriżi kien hemm ftit kandidati kultant mellok persuni magħrufa eh, ma jiġux kandidati oħra jippreżentaw ruhom għalhekk jiena ma nistax ngħidilkom se jiġri għalissa imma eh, nispera li jkun hemm personalitajiet kbar li ħajmexxu dawn l-awtoritajiet għal riskju sistematiku sistemiku, skużawni. Jiena ma nix tix uh, għalissa nieħu l-pozizjoni tiegħi dwar dan għax il-Parlament għad trid jisma uh, dawn il superviżuri differenti li jiġu mażula u għalhekk jiena ħanħalli lilkom li tuġġudikaw dan meta dan, dan, dan il-mument jasal il-punti dwar il-governanza tal-euro u sorverjanza makroekonomika dawn huma eh, marbutin flimkien u jipermet naħseb ħaj permettuna li noħorġu mill-krizi b'mod tajjeb ħafna. Għanna bżon l-istrumenti biex nevitaw problemi fil-euro fis snin li ġejjin ħankunu qegħdin naħdmu fuq din il-kustjoni, però għanna bżon dan il dawn il-mekanizmi tal-intervent li jkunu b'saħħithom. Il- il-mekkanizmu ta' stabilta illi umbat uh, juhu post uh, dan fl-2013 bil-fondi mill-Bank u, bil-Bank ċentrali f'pożizzjoni li għagġiexi biex ikkonsolida situazzjoni fl-istati membri differenti. Dan ikun possibbli biss jekk l-istati membri jippermettu uh, il-kondizjonalità li jirisati membri li jendom bżon l-assistenza jkunu jistaw jihdu l-mizzuri neċessari biex jirġa ikollom l-istabilta permessa dan il-patta stabilta il konsil emma opinjoni favorevoli eh, anka fi rigward ta' tnaqis ta' dejn il-mira rridu nilħu hija waħda ċara, ma kienieċ biss għarja b'mod in ġenerali, diskussjonija ta' kif u mux dwar il-ħtieġa ta' sanzjonijiet kif ikun hemm bżonn. Il-kwistjoni hija kemm e, se jmorru lil dawn dwar eh, il-depositi jekk dawn għandhom xi kollu l-interessi ole dwar il-sospensjoni ta' drittijiet tal-votazzjoni u sanzjonijiet. Jiena personalment jiena ma tantx naqbel ma dawn it-tip ta' affarijiet għax ma nixtieqx ikun hemm gvernijiet li jitilfu l-dritt tal vot dan għalija jmur u wisq lil in però jista' jkun ikun pressjoni politika marbuta ma' din is sorvelenza makroekonomika. Eh, mm, Kenna rapporti dwar il- il-monitorraċ mm, ekonomiku, eh, rridu nħassu lejn il-deficit u d-dejn u tkabbir eh, fil-inflazzjoni, rridu nħarsu lejn xejriet, eh, lej kwalitajiet tal-impjeku ta' xogħol, il-kapaċitajiet li ikun hemm fondi għal sistemi tas saħħa u għal pensjonanti u anke għal ġlieda kontra l-bidla fil-klima daw kollha jridu jiġu inklużi. Però aħna ma rridux ħafna parametri dan din is-supervizjoni makroekonomika titkun kontenuta, però param, parametri ċari. fl Nispera l-Presidenza Ungeriża tkompli timla din it-tazza illi uh, jinsamet li għanofsa mimlija u illi il-presidenza pollakka imbat titkompli hija u kol timla dawn it-tazzi biex uh, kunu mimlijin biex nilħu l-anijiet tana dwar il-ħidma tal-presidenza mhuwiex Aw, nek illi jina ħanejt illi l-arkitettura tal-Europa hija komplessa xil-parlament ġajja f'dan illi provajna namlu aħna fil-presidenza tagħna wali naħdmu fl-imkien ma l-awtoritajiet kollha inkarigati mid-dibattitu mill-grupp tal-Euro u, u anka mill-Ecofin il-president tal-Eurogroup dejjem ikun hemmhekk, il-president tal-Ecofin il-presidenza ta' palissa u l-president tal-kommissjoni u tal-ECB u eh, ħdimna fir-rabtiet eh, bejn il presidenti differenti. Provajna Eh, li jkun l-appoġġ minn il-Presidenza permanenti u anka bil-koordinazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali u dan bl-għażla ta' Prim Ministru li jkollu koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet Belġjani differenti involuti mingħajr ma eh, Eh, kena naqra bidla unek meta qabel ma l-presidenzi ta' qabel ġiet irranġata minn eh, żewġ eh, prim ministri ta' pajis, u nisperaw li l-eżempji jistgħu jiġu segwiti. Rridu nħallu li l presidenza tal-Kunsill Permanenti li jopera mal l mal-korpi nazzjonali li għandhom x'aqsmu mal-koordinazzjoni e, tal-elementi differenti tal-Kunsill imma dak li qed sir fil-Kunsill palissa irid sir mill-Presidenza Permanenti. Bdejna dan e, forsi ħajkun hemm xi bidliet imma nispera illi jinżommu ma' dan inaqat ma' ħabej rejtu dan il fat e, Jien e, kontenta illi l-Belġu li huwa pajjiż fondatur għandu uffiċjal fl-istituzzjonijiet li huma konxi e, mill-mekkanizmu Ewropej għax aħna ħafna hawnhekk ħdimna ħafna fi Bruxelles anka grazzi għall-laqat li saru mal-parlament. dimna bl-istess moħt palma naħdmu mal awtoritajiet nazzjonali, forsi kumplessa tal minn mhuwiex Belġan, imma faċli li wieħed jorganizza l-affarijiet meta jkollok presidenta presidenza li timbidel imma president permanenti tal- konsil eh, nispera li nibqaw mixjien fuq dawn il-lini. Issa. Jina kontent ħafna li naħdem ma'kom mal-parlament. Jiena president onorarju ħatsib l-ekofin fl-2001 u anka fl-2010 fl-2000 u wieħed niftakar li ntqajt ma' membri tal-parlament xi darbtejn u tlieta imma din id-darba ma nafx kemm il-darba tqajt mal-membri tal-parlament u din hija xi ħaġa eh, pożittiva, xejra pożittiva, grazzi. Well, Thank you very much and we talked Grazie ħafna, tkellimna ħafna dwar eh, l-tazzi mimlijin jew nofsom mimlijin u nisa nasikurakom li barram ħafna tazzi mimlijin lesti għalikom eh, biex eh, anka niċelebraw il-sena l-ġdida fl-imkien. Grazie.